ma' Jan van der Rech. Um, Dali, li kamet il-kom ta' Jan van Derek, il-rapport se namlu fil-ħarifa. Għanna traduzzjoni ma nix bl-Estonian u Lithuanian. Il-minuti nixtieq napprovaw da 3 ta' Mejju u 2 ta' Ġunju tajjeb wis da kollu ġi adottat. Bekk niġu mal-ewwel mal-taħdita li għandna ma' Sinjura Onkalanks. għannom tal-Kunsil hija il-Ministru tal-Affarijiet Soċjali u tal-Saħħa u se nitkellmu wkoll ma' Sinjura La Ruel hija Ministra tal-Agrikoltura. U tal-sigur tal-ikele u tal-agrikultura. Is-senjura Ank se titkellem, eh, inti se tkun tal għol biex titkellem. Għanna ħafna suġġetti x'nitħattu miegħek, Sinjura Ministru. Għanna ir-rapport ta' Sinjura Grostet, il-pakket tal- ta' Sinjura McEvans tal-farmaceutika, l-informazzjoni għal-konsumatur il-rapport ta' Sinjura Leotta dak li msejja novel food. U għalek aħna veri lesti biex nisimaw dak xandek li tgħidilna int li ringrazzja ħafna, Sinjura President, Sinjuri Deputati. Il-Presidenza tal-Belġu tal-Unjoni Ewropea iddeċidiet li kollha l-ewwel laqan informali fuq livell ministerjali fuq is-saħħa fil-fatt. Dan juri dan sar fil-bidu tal-ġimgħa l-oħra u ħanej nkellim konftit x'ħareġ minn din il-laqa. Aħna tkellimna l-ewwel fuq il-problema eh, l-marda tal-kanser, tal-kanċer inna issa niddiskutu fuq dan is-suġġett nafu li iktar minn 3 miljun eh, eh, Ewropew ta' kull sena titfaċċalu din il-marda u aħna tkellimna dwar ix-xogħol li sar, dak li qed nipproponu bħala f'dan il-partnership kontra il-kanċer hemm ukoll il-kummissjoni li qed eh, tipproponi il-proposta tagħha. Il-maġġoranza tal-istati membri tal-Kunsill se jinaqdu din eh, l-inizjattiva u kollha fil-fatt konna deċidejna qabel waslu kollha. Imma f'kull pajjiż tal-Unjoni se jkun hemm dak li kim sejja plan kanser, ġifri il-pjan għal kanċer jew kontra l-kanċer. U qed naraw eh, li il-kura tal-kanċer kull ma tmux edha qed aktar aktar importanza bħal pereżempju dik tal-uterine cancer. Aħna matul il-presidenza franċiża fanġe, u kol kienem ministerjali informali, li kienet isa wittit it-triq għal l-istudju dwar l pandemija Dak iż-żmien konna qed nippreparaw iġifieri dan is-suġġett u hemmhekk fanġe meta konna qegħdin nirriflettu fuq il-fat li forsi kien ta' min li wieħed jimpenja ruħu biex jaħdem fl-imkien b'mod eh, per eżempju biex ikonna eh, ċentru tal-tilqim wieħed, dak iż-żmien kien hemm 22 pajjiż li ma kinux qablu. U fil-Kunsill Informali tal-ġimgħa l-oħra konna qed naraw li kena pjattaforma komuni biex ninnegozjaw. Ma tantx kien hemm qbil biex ninnegozjaw biex ikonna eh, vaċċin wieħed, imma l-Kummissjoni qed taħdem fuq dan u naħseb fil-ħarifa f'Ottubru ikonna proposta min-naħa tagħhom. Eh, kien hemm ħafna Eh, modi ta' kif aħna amministrajna il-H1N1 rajna li kulħadd isu ħadem ar-rasu. U nafu li eh, f'Diċembru li ġej il-vaċin se jiskadi irridu eh, naraw u jkonniex mandat ġdid jew kella naħdmu x'mod ieħor mal-Kumitat tas-Sigurtà tas-Saħħa. Issa, fuq ċertu atti legali fil-qasam tas-saħħa nixtieq ngħidilkom li se jkun hemm konferenza eh, fuq livell qoli waħda fil-20 ta' Ottubru fuq il-Mart Kroniku u mbagħad fil-bidu ta' Settembru 19 fuq il- il-problemi li kullħat jiltaqa magħhom li ma jkunx biżejjed nies li jaħdmu nies kwalifikati u mbagħad se jkollna wkoll konferenza f'Settembru fuq l-ikel il-23 u 24 ta' settembru l-innovazzjoni solidarita settur tal-medicini, specialment f'każ ta' nis li għandhom bżon aċċess eh, ċertu mediċini, per eżempju minn ma jkollux minn jħuħsibu, tfal jew orfni. Se jkonna u koll eh, il-konferenza oħra fuq l-Alzheimer, fuq id-demenzja, kien hemm il-konklużjoni tal-Kunsil u l-komunikat tal-Kommissjoni, naħdmu fuqhom. U fl-aħħar se jkonna fl-ewwel u tieni ta' Ottubru se jkollna wkoll konferenza fuq is-saħħa tal-annimali. Dawn huma l-konferenzi informali u l-konferenzi fuq livell qoli. Issa, niġi bil-latti leġislattivi l-ewwel wieħed huwa dak tal-farma farmaceutiku il-pakket li inna naħdmu fuq. Ċifiri, il-direttiva fuq il-farmakovigilanza, verament imxejna u xol veru sar tajjeb, xol flimkien u dan jawgura tajjeb li l-affarijiet jimxu jizvolġu mod pozittiv. Tini proposta, intom tafu s-sujġet, hija dwar id-direttiva dwar il-direttiva dwar il-medicini falsifikati u kol hija direttiva importanti Jina il-kumitat ta'kom naf fuq xi xħadem, eh, naf x'inhuma il-prioritajiet u forsi ekkem hemm xi differenzi bej kif taħdmu intom u aħna fuq x'iex qed naħdmu ta' definizzjonijiet forsi nista' insibulhom il-kaptu dak kollu li għandu x'aqsam għas-sigurtà dawn kienu ftit eżempji imma kulħadd jaf li intom ukoll ftaħtu kamp ġdid iġifiri il-bejħ ta' mediċini permezz tal-internet. Naħseb li dan huwa kamp importanti għax xi 60 eh, tal 60% tal-mediċini li nbijhom minn fuq l-internet huma folots. Ovvjament ma nistgħux ma nagħtux każ dawn iċ-ċifri u il-fat li dal-beħ qed jiġib miegħu ħafna problemi. Il-Kommissjoni ma kienieċ tat fil-komunikat fil tagħha ma kienieċ tkellmet fuq dan is-suġġett għalhekk naħseb li hemm bżonn nagħtu ċans il-Kummissjoni toħroġ bl-idea tagħha. Dan kollu preparazzjoni għal-Kunsil ta' Diċembru ma nixtieq ninsegurukom li eh, naħa tal-Presidenza tal-Belġium l-ideja hija li naħdmu flimkien mal-Kummissjoni u, iktar u iktar mal-Parlament Ewropew biex naslu kemm jista' jkun malaj għax kull ma kull jum li għad ma kull jum li għad dikun hemm iktar vittmi. Umbagħad għandna il-tema diffiċli għal dik li hija l-informazzjoni għal pazjenti, jiġifieri tal-riċetti tal-mediċini, Hawnhekk qegħdin situazzjoni ftit partikolari. Il-Kunsill ma qatt jitratta dan is-suġġett u speċjalment jitratta il dokument tal-Kommissjoni għax dan kien eh, b'mod unanimu kienu kulħadd kien kontra dan id-dokument. Meta kien hemm il-Kunsill informali l-ġimgħa l-oħra, jiena rġajt qajjim dan il-punt mal-kollegi tiegħi U minni, minni fimtina kienem ċertu bdejna nil-qawħ il-kollegi ministri kienu lesti li jibdow jitrattaw dan is suġġett Il-kummissarju Dalli li kien maħna waqt il-laqa fem xkien qed ixekkel din id-diskussjoni, speċjalment ġifiri biex it-tekst tid-dokument tal-Kommissjoni jiġi emendat. Imma il-rida eh, ta' kulħadd kienet li dan il-tekst għandu jiġi emendat u mhux jit, jitwarrab. Bekk ġifri diġa imxejna pass il-qoddim għax il-kunsil issa iktar miftuħ. Mela dak kien fuq il-pakket tal-farmaceutika. Issa suġġett diffiċli ieħor huwa il-kura tas-saħħa cross border Dan ovvjament eh, l-edeja hija li nejnu il-pazjenti li jixtiequ jilkura f'pajjiż ieħor, imma kellna nieħdu erba' presidenzi biex fil-ġunju li għadda ilħaqna ftejn politiku jina eh, nirrealizza li bejn it-tekst il-ħsib tal-parlament jew ir-rida tal-parlament u l-kompromess li xinna nidħu baħar jaqsam imma għawnek u kol rrida tijaj ija li nimxi naħdem fit ma'kom biex ners u kem jista' jkun iktar lejn xuxin fil-femmit tagħna se mux se jkun faċli li eh, nevolvu fawek, imma dejjem fl-interess tal-pazjent l-edeja hija li niftħu l-aċċess għal kura tas saħħa għal-ċittadini kollha. Imma u ukoll il-xewqa jew il-, -xewqa, il il-bżon, anzi, li kull stat membru irrit l-ewwel qabel kollox iħallas il-kura tas-saħħa taċ-ċittadini tiegħu qabel ukoll jiftaħ lejn ċittadini ta' pajjiżi oħra, għalhekk dawn l-affarijiet mhumiex faċli ma ħanippruvaw. Għanna żewġ dokumenti oħra li rridu naħdmu fuqhom, waħda hija l-informazzjoni għall-konsumaturi għal dak li għandu x'jasam il-likel, Il-rapport kom għadu kem ġi għaddotta eh, ċit tleġimat ilu jina għal-kunsil nefirħilkom anki fil-kunsil ta' Diċembru kien hemm il-ftejim politika wara t-tini qari kien hemm xi ħames eh, punti li għadna ma qbelniex fuqhom, ġifieri tafu kemm għad baqa' triq twila qudiemna għal il-tik it-tikketti kollha eh, differenti intom ilkom titkellmu fuq dawn l-affarijiet Dakollu kollu li għandu x'jaqsam mal l-alkohol il-mod ta' kif huma strutturati s-sistemi tal-pajjiżi differenti u mbagħad it-tikketti fuq il-prodotti tal-ukkel. Suġġett ieħor huwa dak ta' novel food, intom għadkom kemm fis-seba ta' Lulju li għadda, għadkom kemm ħadtu pożizzjoni stretta ħafna għal inkwantu għall-annimali li jkunu cloned, ġifiri dik hija l pożizzjoni tal-Parlament Ewropew aħna issa minnaħa tal-Kunsill irridu u kol naraw fiex edin naħsbu li ħamorru lejn proċedura ta' konċiljazzjoni biex niltaqgħu bejnietna. Ovvjament hemm ħafna differenzi fil-femijiet tagħna, imma naħseb kulħadd huwa konxju li jekk ma jkunx hemm ftehim E, il-kommerċializzazzjoni ta' dan it-tip ta' prodotti, prodotti derivati, edha maħna. Iġifiri, e, jekk aħna ma natux kas e, dan il-fat, ma nkunux edin insolvu l-problemi, anzi, irridu naraw kif sensibu ftejn bejnietna. Dawn, Signora President, kollegi kienu xiftit ftit suġġetti tal-affarijiet li rridu nittrattaw fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Madam euh, la Ministru. Onorevoli Ministru u President tal-Unjoni, nirringrazzjak għal dawn il-proposti tiegħek, il-mod ta' kif inti verament għandek moħok miftuħ ta' kif se naħdmu flimkien, veru li hemm ħafna xogħol x'namlu, anki speċjalment fuq l-aħħar punt il-Parlament Ħa pożizzjoni veru stretta. U mhux se jkun faċli għal proċedura ta' konċiljazzjoni. Issa nisimgħu l sinjura la Ruel u mbagħad inkunu nistgħu niftu id-dibattitu. Ovvjament għal-ħin li kun baqala. Sinjura, Onorevlu Ministru, Ningrazzjuk ħafna, Sinjura President, Sinjuri Deputati, mill-naħa tal-veterinarji u l-fitosanitari, il-presidenza tagħna trid tara li kunem linji ta' politika koranti. Il-ġestjoni tal-rist ovvjament jiddependu mill-klima, mal-mod kif aħna rridu naraw kif se jkollna politika Eh, tas-saħħa u namlu analiżi tar-riskju din il-politika titkun kol aċċettata minnaħa tal-nies li jaħdmu f'dan is-settur għanna l-impat ukoll mill-kriżi eh, finanzjarja tal-2007 turina li l-konsekwenzi anki tal-klima kellhom impatt reali fuq il-prezz tal-likel tal-ilalf tal-annimali. Man fl-Europa dan is-settur jiddependi mill-importazzjoni ta' proteini veġetali, peress li aħna m'għandniex aħna hawnhekk. Matul il-presidenza nixtieq li nagħtu importanza li tliet punti l net se tkun ir-roadmap li l-Kummissjoni se tippreżenta fuq l-evalwazzjoni tas-sistema ta' tal ta' l-encephalitis spongiform. U irridu noqogħdu attenti għall-evalwazzjoni li se tagħmel il-Kummissjoni li kull darba, kull fażi jkun hemm evalwazzjoni tar-riskju. Irridu naraw li nisimplifikaw ċertu proċeduri. It-tieni suġġett se jkun dwar l-istrateġija tal- il ehm, saħħa tal-annimali se naraw ukoll il-saħħa tal-pjanti se jkun hemm rapport li se jiġi prezentat fl-10 settembru mill-Kummissarju Dalli. Mbagħad it-tielet punt huwa xi ħaġa eh, għax intom se tiltaqgħu mas-sur Dalli wara se jkellimkom fuq ir-rapport dwar l-OGMs. Nafu li din hija problema kbira ħafna se jkun hemm ħafna di għandha ħafna perspettivi dwar il meta nitkellmu fuq il-GMOs il-Konsil tal-Agrikoltura se jkun ovvjament jieħu parti fid-dibattitu għax daw għandhom impatt fuq l-ambjent għalhekk iridu naraw ukoll permezz ta' studji xejkunu l-effetti fuq is-saħħa tal-persuni. meta nkunu edin naraw kif kabru dawn it-tip ta' pjanti. Um, diġan ħafna reazzjonijiet fuq il-xol ta' surdalli imma l-presidenza tal-Belġu tixtieq verament l-avanzaw b'dan il-dossier. Umbat, zoċ punti ta' informazzjoni l net lefsa se jkolla il-laqa tal-diretturi tagħha fi Brussel f'Ottubru u fl-istess żmien il-Presidenza Belġu se tagħmel konferenza il-Kumitat ta' kom se jkun mistieden il-suġġett se jkun ir-rwol tax-xjenza fil-politika tal-ikel. Se nitkellmu fuq tliet affarijiet: ix-xjenza u l-verità, ġifieri jekk il- jekk ix-xjenza għandix risposti kollha veru, s xjenza u d-demokrazija, ek nistaw xaħna niddelegaw il-teħta deċizjoniet għall-esperti, għall-xjentifiċi, umbat il-prinċipju tal-prekawzjoni. Tlet suġġetti meta nitkelmu fuq il-GMOs daw ukunu l-iktar importanti. Sani għafaw, sinjura, President u l-lesta nirrispondi l-mistoqsijiet ta' kongrazzja ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura. Ovvjament, l-GMOs eh, eh, għandhom eh, reflet fuq l-agrikoltura, ħadd mu sejt il-kontrarju. Ħaġa ovvja din. Imma ma jfissirx li din hija l-unika ħaġa li rridu nikkonsidraw meta nitkellem fuq dan is-suġġett. Issa, nieħdu ħamsa ħamsa nisimgħu minn il-kollegi nibdow mis-Sinjura Grostet. Grazzi ħafna, <laughs> Sinjura President. Jiena, mod partikolari nixtieq nindirizzaru li l-Sinjura li responsabli minn il-saħħa. Inti tajtna xi punti ta' tarifu eh, xogħol li tidu twettqu matul il-Presidenza peress li rapporter dwar id-drittijiet tal-pazjenti cross-border, inti mux se tkun sorpriża lik li nissisti fuq dan il-sujġett u ngħidlek veru li jiena qed norbot fuq il-Presidenza tal-Belġu. U f'din l-okkażjoni li wkoll nilqa il-relazzjoni veru tajmin li għandi mal-offiċju tiegħek. Jiena veru nixtieq li naslu għal ftejn politiku matul il-presidenza ta'kom. Għax kifett inti inna erba presidenzi waħda wara l-oħra e, biex wasanna, grazzi għal presidenza ta' Spanja, għal dan għal ftejn anki jekk nafu li din kienet l-ewwel darba. il ħa pożizzjoni li ma jridx jilqa l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew, ġifieri sitwazzjoni verament ta' barra minnaw. Għalhekk aħna issa rridu naraw kif se nsibu mezz biex nersqu lejn xulxin biex nsibu soluzzjoni. Din id-direttiva hija mistenni ħafna mill-pazjenti u għalissa hemm ħafna ċertezzi fuq il-flus il li jitħallsu lura ta' kif eh, ikun hemm il- eh, l-outpatients wara li il-persuna tkun ħadet il-kura. Dawn l-affarijiet kollha huma inċerti. Din id-direttiva miex l-idea tagħha biex aħna ninkoraġixxu lin-nies imorru eh, f'pajjiż ieħor biex jieħdu l-kura, imma rridu li nagħtu ċans eh, għalhekk rridu jkunu wkoll ta' kwalità. Imma tul il-presidenza, fil-presidenza spanjola wasalna għal xi format ta' ftejim imma nispera li verament nestu dan il-fajl matul il-presidenza tal-Belġium. Huwa importanti li għal pazjenti intuhom il-vantaġġi konkreti, ovvjament rridu nirrispettaw il-responsabiltajiet nazzjonali. Da qatt ma jdinna minn moħna li dawn ma nirrispettawhomx, pereżempju il-prinċipju tas-sussidjarjetà jina kellimtkom fuq ehm, l-permess li għet irrit iġit minn qabel jihu il-kura id-definizzjoni ta' dan ta' tip ta' kura. Sinjura, Ministru, jiena dak li qed nistana minnek huwa li tgħiduli li inti għandek l-istess inti determinata daqsi biex naslu li naslu għal ftejim għal proposta li jkun joġob kemm il-naħa il-Parlament u anki l-Kunsill sabiex fl-aħħar insibu soluzzjoni. Issa fuq il-medicini inkwetajtni, għax inkwetajtni għax jisna dejjem pasta għajla. Tantilna nistennaw dan il-tekst li tkun ħaġa verament ħasra jekk aħna nitilfu ħafna ħin. Meta nitkellmu fuq il-reviżjoni tal-kwalifiki eh, professjonali għan-nies li jaħdmu f'dan il-qasam tas-saħħa. Hemm bżonn noqogħdu attenti eh, biex naraw eżattament xi tfisser għall-pazjenti għas-sigurtà tal-kura li għandna żomuha bħala priorità. U hawnhekk naf li l-Kummissjoni qed tagħmel konsultazzjoni fuq eh, wiesa ħafna hemm bżonn nisimgħu x'għandhom xejdu t-tobba sabiex verament niżguraw li il-pazjenti tagħna ikollhom l-aħjar kura possibbli. Il-mobilità tal-pazjenti hija wkoll importanti għidinna inti sa fejn trid tasal. Nixti verament li tnaslu għal ftejin flimkien. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Vilmot. Grazzi ħafna. Uh, the program of the Belgian presidency. Il-program tal-presidenza Belġana fil-preparazzjoni għal konvenzjoni ta' tabak ta' novembru importanti ta' tespandi l-pozizjoni tijak, specialment fuq il-protokoll ta', ta kummerċu leċitu. Nafu illi taxazzjoni i l-iktar għadda użata, ħajkonna pero pozizjoni koordinata Ewropea, ħajkunem sistema ta' tracking, proibizzjoni fuq il-beħ bl-internet illi kollha huma mezzi ta' kif tiġi issir evażjoni tat-taxxa. Hemm anke differenzi kbar bejn it-taxxi fi stati membri differenti. Aħna fil-Parlament Ewropew ma tantx nistgħu nitkellmu b'awtorità għaliex għadna naraw membri parlamentari Ewropej li pejpu minkejja l-proibizzjoni fil-Parlament Ewropew. U forsi din hija kwestjoni li għandek teżamina sur President għaliex mhux biss ta' riskju għal min jaħdem hawnhekk iżda hija ta' teddida wkoll l-kredibilità tal dan il-kumitat biex naħdmu għal prevenzjoni u l-kontroll tal-użu tat-tabak. Je vous remercie. Euh, Madame Grazie ħafna. Is-Sinjora Delvo. President, Grazzi ħafna, Sinjura. Jiena wkoll għandi numru ta' mistoqsijiet ta' Sinjora Fuq il-H1N1 il-pandemija, inti tkellimt fuq il-fat li jekk nirrispondu b'mod kollettiv nkunu nistgħu nirrispondu aħjar għal xi pandemija ġdida. Veru li l-Kummissjoni għandha tagħmel il-proposti sa l-ħarifa biex ikun hemm xiri tal-vaċċin fuq livell Ewropew. Imma anki ta' kif se namministraw l-istok komuni, kif se jsir fuq dan iż-żewġ punti tgħidilna eżattament kif taħsibha inti. Issa, fuq id-direttiva tal-kura cross-border, veru li għanna kompromess eh, kienet il-proposta tal-Kommissjoni li li ċaraw u jkonna u kol ċertezza legali għall-ġit tal-pazjenti. Imma kif għalet il-Sinjura Għostet imma jisu issa il-tekst tal-kompromess eh, ma jirrispondix għal dawn l-inċertezzi legali għal-ekina pala inti ministru ta' saħħa u membru tal-EBSCO. Trid li tara tavvanza dan it-tekst biex neħuġ l-inċertezzi legali. Inti u kol tkellimt fuq semmejt il-kanser, jiena nixtieq nitkellem fuq marda oħra, jiġifieri l-AIDS. U nafu li il-prevenzjoni u meta wieħed il-qala minn qabel dawn huma fatturi importanti ħafna. Dawn eh, għandna il-prinċip ta' sussidjarità imma xorta waħda l-Ewropa tista' tagħti eh, eh, buttatura l-qudiem kif se nagħmlu biex nġalu l-istati membri li jieħdu azzjoni ta' prevenzjoni eh, għal AIDS biex inkunu nistgħu namministraw aħjar din marda. Frederik Chris. Grazzi ħafna, Signora President. Ringrazzja iż-żewġ ministri tagħna għal Eh, daw kollha li l-informazzjoni li tawna xi kultant fil-qosor imma dejjem aħna rridu naġlu hawn. Nirringrazzja s-Sinjura Wilmot ukoll għax dak li qalet i musuqot nerġa' nsemmi ħjiena fuq il-problemi tat-tipji hawnhekk. Imma barra minn dan xtaqt u kol nitlob li il-Sinjura Academics għaxadna kem futajna f'ġunju fuq il-donazzjoni tal-organi pjandazzjoni eh, kienu tlet presidenzi li eh, qed jaħdmu tant tajjeb bejnietom dan il-pakket huwa futajna eh, fuqu imma issa hemm bżonn li jkompli jiżvolġi fit-triq it-tajba huwa importanti li aħna nejnu li jasal fi għandu jasal. Rrit nsemmiħ, nirringrazzja Signora Laruel u rajt li fil-konferenza fil-seminar sanki korin l-paċ taqbel miħe, se jkun hemm xi żewġ seminars fuq kwistjoni li hija tant importanti tant semmejna hawnhekk fuq l-indipendenza tal-ekspertiż li mhux dejjem meta aħna nirċievu eh, ir-riżultati tal-esperti mhux dejjem inkunu nafu ċerti li il-pariri li mċif ikunu dawk veri. Din hija xi ħaġa verament importanti u eh, orizzontali. Konna qed nitkellmu fuq il-GMOs, ġifieri din il-hot potato għaw, e, xtaqt insemmi hot potato oħra, xaħġa taħra oħra ġifiri teknoloġija nano. Suġġett importantissimu, anki mħabba e, il-perspettiva finanzjarja tiegħu u anki xjentifika tan dagmar forsi tfakkarni kemm minna aħna għaddejna għatti għawnek ġifiri din il-kwistjoni ta' teknoloġija nano titħol f'kollox tiftakru meta tkellimna wkoll fuq il-kosmetiċi. Jiena rajt fil-programm tal-presidenza li din il-mistoqsija ma din il-kwistjoni ma tidirx veru dejjem nistgħu nżuduha imma il-presidenzi qed jaħdmu b'mod koordinat mal l-Ungerija nixtieq li nevitaw fuq li ma jkonniex dibattitu. biex ma naġifx nirrepetu il-dak li għamilna ma ċittadini dwar il-GMOs namlu fuq il-nanoteknoloġi u koll ix-xjenza, il-verità dawn it-temi, għalhekk nixtieq insaqsik jekk il-Presidenza tal-Belġu tistax eh, taħdem għall presidenza tal-Belġu biex jerġa' jiġi introdott dan is-suġġett. Ehm, huwa dibattitu li ma nistax għalli għajnejna għalih. Anki ehm, Nikola Sarkozy fi Franza kif qal għall-ambjent ukoll rridu nistennew x'sejjejt. Allura inti x'setejt fuq dan? Merci, euh, Gilles Parnio. Madame euh, la vice-première ministre. Grazie. Eh, Aziza, signora Ministru, kontent edin nerġaw naraw kawnek fostna fil-Parlament Ewropew u edin nikkonsidraw numru ta' domandi u biex nagħmel xil-mistoqsijiet li dwar il-programm program tal-Presidenza Belġana dawn ix-xhur li ġejjin. Inti tkellimt dwar kif din il-ġida kontra l-kanċer, kien hemm dan ir-rapport adottat u jiena kontra porter fisem il-grupp tiegħi dan l-inizjattiva. Jiena kont ix rapporter u nemnu li huwa importanti li l-Presidenza Belġana, Presidenza tal-Kunsill tista' tipprepara proposta l-direttiva għal din il-politika tant importanti għall-Unjoni Ewropea. Allura nistgħu bekk normalizzaw il-politika l-prevenzjoni tagħna fil-ġita kontra kanċer u mbagħad l-influenza akka wieħed inna wieħed jiena kont wieħed minn dawk il xtaqgħu kumitat ta' inkjesta iżda l-biċċa kbira tal-Buro tal-Parlament ma xtaqx jara din it-tip ta' kumitat ta' inkjesta. Allura minkejja illi jiena jkolli noqgħod għad deċiżjoni tal-maġġoranza nemmen li kienu fit-tort għaliex din hija kwestjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni jista' jkun hemm pandemiji eh, oħrajn. U żgur naraw fost minn dawn l-aħħar fis-snin li ġejjin. Inti tkellimt dwar din il-kelma pandemija, kenna epidemija illi kienet iżjed b'saħħitha mill-epidemija staġjonali li kollna s-soltu, forsi saħan sitra inqas b'saħħitha mill-epidemija staġjonali għadha stant f'dawn il-ġimgħat li ġejjin se jendhom jippermezzu l-Presidenza Beġana biex tadotta miżuri sabiex il-pubbliku Ewropew, ċittadini Ewropej, ma jkollhomx jerġgħu jgħaddu minn dak li seħħ mingħajr miżuri ta' prekawzjoni illi għandhom jittieħdu f'każijiet bħal dawn. Inti tkellimt ukoll dwar l-Alzheimer. Illi hija waħda mill-iktar mardiet koro u ħadd li t kull ma jmur dejjem iktar nies meta wieħed jara anke l-istennija għal ħajja li dejjem tola U naħseb issa wasal iż-żmien li nippreżentaw numru ta' proposti sabiex tarmonizzaw xogħolna fil-ġlieda kontra din il-marda. Hija tikseb dejjem iżjed importanza. Fil-qosor ir-raba punt tiegħi il- kura transkonfinali jiena segwejt ma kollegi oħra dan id-dossier u ndunajna illi huwa dossier ta' importanza ħarija. Fiħdan l-Unjoni Ewropea hemm ukoll il-kwistjoni tat-turiżmu mediku għandna bżonn politika armonizzata anki f'dan il-qasam u l-ħarnet ir-relatura hawnhekk illum fostna preżenti u jiena miegħu qegħdin nippruvaw nsibu xi kompromess fil-kwadru ta' din id-direttiva. Dwar ir-reklamar tal-mediċini u l-informazzjoni li tingħata lill pazjenti madwar l-Ewropa din hija lat pożittiv li l-Presidenza forsi tista' tinformana dwaru. Signori Ministri, intom diġa' smajtu bosta mistoqsijiet li sarulkom u jien ixtiqnina għat ma' Fedel Chris u Gilles Perignon l-ewwel nagħtu dwar il kustjoni tal-vaċċin akka wieħed għanna wieħed u fuq aktar ġenerali dwar il kustjoni tal-konsulenzi. Il-kwistjoni tal-fiduċa i kwistjoni illi dejjem tisponta. U għandu jkollna fiduċja fil-pariri tal-esperti fl-Europa b'element diġa jiddiskutu din il-kustjoni mhux se jkollna soċjetà bbażata fuq il-fiduċja sakemm ma jkonniex regoli fissi fejn jidħol il-konsulenza u l-pariri tal-esperti. Intom għettu fuq l-agenda il-kustjoni ta' verità u xjenza li forsi għanek iktar nitlu f'kamp filozofiku, iżda iva għanna problemi ta' kosċenza terz ta' deputati Ewropej xtaqu kummissjoni ta' inkjesta, kummissjoni parlamentari ta' inkjesta. il rizultat kien wieħed kontra din il-proposta u għanna bżon nista' nkunu nafu min għal xiex u għalli ma raġuni għaliex id-darba li jmiss meta jkun hemm indikazzjonijiet favur vaċċin aħna il-koll kemm aħna jkollna diffikultà biex insegu id-direzzjoni illi tanna, għaliex l-opinjoni pubblika mhux ser tagħti l-fiduċja tagħha dan jgħod fejn tidħol l-akka wieħed għandna wieħed iżda anke f'setturi oħrajn. Sinjura Ministru, aħna nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tiegħek dwar x'jaħseb il-Kunsill għal proposta tal-Kummissjoni dwar in-nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-autorizzazzjoni dwar l-organizmi ġenetikament modifikati, unek għed nitlu f'kamp agrikol, għada sant u ukuna fuq pozizjoni ta'kom xini. Min jixi jibda minnkom? Merci euh, pour... Euh, Il-Signora Onklix. Grazzi għal dawn l-interventi tant interessanti u illi juru illi għan ħafna xogħol x'namlu fl-imkien f'dawn il-ġemat u xhur li ġejjin. L-Onorevoli Grostet? Nafu kemm i impenjata fi riċerka għal konsens sabiex nipermettu l-mobilità tal-pazjenti, mobilità transkonfinali, nemmen illi jintom tafu xini rrida tal-kollegi tijaj u tijaj stess illi nuru li aħna lesti nejnu l-ċittadini Ewropej sabiex dawn ikollhom aċċess għal kura ugwali madwar l-Ewropa. Iżda fl-istess waqt hemm rrieda wkoll illi nkomplu niffinanzjaw sistema illi huwa aċċessibbli ta' kwalità għolja. U l-Onorevoli Gilbanjo Sema wkoll kol kwistjoni tat-turizmu mediku illi naf li huwa wieħed importanti fil-Belġu dan huwa ta' problema kbir f'ċertu reġjuni. Hemnuni, irrida tijaj tiegħi idik illi nipprova nilħaq konsens. Diġà hemm xi kuntatti għaddejjin. U jiena sejra nipparteċipa personalment għal dan in-negozjat. nodu attenti għas sistematizzazzjoni tal-autorizzazzjonijiet preventivi, iżda memx rieda fl-automatiċità ta' dan din miex obbligatorja. Il-qorti tal-ġustizzja kienet fetħed din il-possibilità u intom bħala Parlament Ewropew. Għaddejt l konsiderazzjonijiet ta'kom dwar din it-tip ta' sistema illi tippermetti li l-kull stat li kollu ġestjoni autonoma tas sistema tas saħħa Għalda stant ma rridux u nħdu pożizzjoni fissa sa minissa issa. Il-marġini ta' manuvra u għawħed zaħir dan intom stesta fuħ. u huwa importanti tkunu tafu li jiena determinata illi nilħu bil. Issa dwar il-medicina li folot jina favur progress fuq dan id-dossier huwa ċar illi jekk ma jisir xejn u dan rajnieh diġà għalla parina per eżempju jekk ma nagħmlu xejn fuq dan biex nevitaw dak li jiġri ta' kuljum fuq l-internet. Il-ħajja u s-saħħa ta' ċittadini tagħna illi qed nirriskjaw għandna obbligu morali illi nagħmlu progress fuq dan it-tema. Jiena qed il-Parlament Ewropew ha' pożizzjoni deċiża fuq il-bżonn illi nagħtu possibilità għal beħ fuq l-internet. Dan huwa element ġdid li l-Kummissjoni u l-Kunsill sejrin jikkonsidraw Iżda jina dan irrit nagħmlu maħkom. Issa, dwar il-kwalifiċi professjonali, Sejr ikun hemm konferenza bħalma kont qed ngħid, konferenza tal livell li organizzata f'Settembru. Sejrin naħdmu ma' bost organizzazzjonijiet professjonali għatem diskussjonijiet għaddejjien. U nishtiq naħdem anki mal-kollegi ta' l-impiegi dan huwa għasettur li jgħati bosta possibiltajiet. B'din il-konferenza tal-livell oli żgur nistgħu nimxu l qudiem u bi proposti ġodda dwar it-tabak se jrikonna laqa fil-kwadru tal-konvenzjoni kontra tabak. Issa nibdew naħdmu fl-imkien mal-Kommissjoni Ewropea dwar il-pożizzjoni li għandna nadottaw propju waqt din il-laqa. Jiena naqbel ma dak li kontu qegħdin tajdu naqblu illi din it-tema għandha tkun ta' priorità dwar il-lat fiskali dan jaqa' taħt il-kompetenzi tal-Istati membri hija ħasra illi dan imur li lien mill-kompetenzi tas saħħa pubblika. Issa dwar l-AIDS għanna il-konferenza ta' Vienna l-ġimgħa d-dieħla. Ħanisħu fuq screening fuq diagnosi ta' malajr, fuq il-medicinali neċessarji għal kura ser ikun hemm il-Ġurnata Nazzjonali Internazzjonali tal-AIDS u ħajkun attivitajiet għal sensibilizzazzjoni. Tkellimna anki waqt kunsill informali dwar problema oħra. Id-donazzjoni tad dem u il-kwistjoni ta' donazzjoni ta' dem ta' l-omosessuali propju brabta mal-kustjoni tal-AIDS. In-nies ma jistawx jifmu din it-tema hemm ir-rieda illi ma ssirx diskriminazzjoni iżda rridu ngarantixxu s-sigurtà u ma kwistjonijiet diffiċli, komplessi. U il-Kummissjoni għandha taħdem fl-imkien mal-Istati Membri biex insibu pożizzjoni komuni illi tgħinha il-koll. Issa dwar il-pandemija kawet għanna wieħed kien hemm bosta interventi. Jiena nemmen li għandu jkollna trasparenza assoluta. Aħna il-Belġu nista' nagħti eżempju tlabt audit intern għal ġestjoni tal-pandemija iżda tlabt ukoll li jinbeda proċess għal audit estern il għaliex għanna bżon ta' trasparenza. Batejna mill-frammentazzjoni ta' responsabilità fil-ġestjoni ta' din il-pandemija. U propju kif mexxejna negozjati mal-industrija farmaceutika ma kienx għazbis jagħmel sens. kellna klawzuli kontratwali illi ma kienux ma kienu jgħaddu kieku negozzajna għal kontrat wieħed. Nista nifta hawnhekk diskussjoni ferm usa. X'sens kellu li żewġ pajjiżi jipproponu pajis wieħed jipproponi vaċinazzjoni għal kulħadd u pajis ġar tiegħu jipproponi il-vaċinazzjoni għall iktar nies suġġetti għal marda. Anki terminu stess palma tuntom terminu pandemija kien terminu kontroversjali f'dan il-każ. Ejja nfakru il-dawk il-momenti fejn waqt l kon għedin nitkellmu biss dwar dan saħan sitra fuq l-internet. Kat kien qed provaj jsegwi din il-kwistjoni kif ħanifmu din il differenza fil-ġestjoni tal-pandemija. Kien hemm approċċi politiċi kompletament differenti vaċċini differenti, politika differenti għal ħazna, argumenti differenti. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tlabnija taħdem b'mod iżjed trasparenti kien hemm konferenza fil-1 u fit-2 ta' Lulju b'rappreżentanti tal-Parlament Ewropew illi kienu preżenti u din il-konferenza ippermettitilna illi nkellmu lil nies tal-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa aħna għamilna l-istess ħaġa, il-Kummissarju Dalli qal illi kien ser jipproponi pjattaforma komuni għal l-ordni tal-vaċċini iżda qal li kien ħajaħdem ukoll għal sistema komuni sabiex f'każ ta' pandemija. Inkun nistgħu nagħmlu dan. U dan isir wara il-rapport tal-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa li ħajħroġ fil-bidu tas-sena d-dieħla sabiex noħorġu l-aħjar riżultat possibbli u palma qal l-Onorevoli Lilis nixtieq nisħaq fuq ix-xogħol illi sar ta' il-Presidenza Spanjola flimkien mal parlament Ewropew ħdimna ħafna anki dwar id-donazzjoni tal-organi u jiena kontenta ħafna bil-progress illi sar fuq dan il- dan id-dossier. Ħdimna mal-żewġ presidenzi u ħdimna u stinkajna fuq il-punt il-ġodda tan-nanoteknoloġija. Meta waqt il-Konsil informali, mingħajr il-preżenza tal kamera tkellimna dwar dan il-pont u membri tal-Konsil diġa urew ċertu predispożizzjoni għad dialogu li nidefinixxu ħjar ir-reklamar l-informazzjoni. Iżda meġġis nista' ngħidilkom li l-membri kollha tal-Kunsill qalu ejja noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti il għaliex bl-iskuża ta' informazzjoni għal kummerċanti jaf ikolna riklam illi tmur kontra l-interess tal-pazjent. U din hija l-punt ta' tluq tal-Kunsill. Naħseb ħadd ħafna mill-ħin u nieqaf hawnhekk. Grazzi, Sinjura Ministru. Sinjura Lorell. Mela, aħna sa' niprofa għat nsammu fil-qosor fil-prezentazzjoni tagħna, fit-tweġibiet tagħna. Aħna qed nirrealizzaw anka l sensitività marbuta ma' nanoteknoloġija. Ma nistax ngħidu jekk ix tajba ħażina, rridu nagħmlu evalwazzjoni tagħha nagħmlu segwitu, rridu naraw anka kif qed tintuża fil-qasam tal-ikel. Naħsib huwa li l-ikel irid ikun siguru għalhekk flimkien mal komissjoni qed eh, norganizzaw konferenza nhar l-24 ta' Novembru fuq din it-tema speċifika. Din hija miftuħa għal membri kollha ta' dan il-komitat li xi jattendu se jkun hemm tliet aspetti l-leġiżlazzjoni jekk eh, din għadix relevanti jekk hemmx nimplementaw u anke l-użu tal-nanoteknoloġi hemm numru ta' kwistjonijiet marbuta ma' dan u anke numru ta' verifiki Aħna rridu u konklużjoni f'dawn it-tliet oqsma u bħalma tajt dan huwa qasam importanti ħafna. Issa dwar l-esperti konta nitkellem dwar din il-konferenza u kwalunkwe suġġett li qed ikun qed jitratta jrid jitratta b'fiduċja bejn dawk li qed jieħdu d-deċiżjonijiet u l-esperti xjentifiċi li qed ituna l-opinjoni tagħhom. Id ntuhom iċ-ċans lill-xjentisti ma tistax tattakkom, ma nxin inkana mustajtuk l-espertizma taħħom, ġifiri tisma l-opinjonijiet kolla. Per eżempju, fil-kas tal-Belġu, fejtlu l-GMO u permessi fil-Belġu, aħna waqqafna kumitat tal-biosigurta li jitratta kwistjonijiet eh, tal-kommerċializzazzjoni u l-GMOs u li koll għana nkoll rappresentanti jemmek b'dan il-komitat illi qed jaħdmu kol fuq il-kwistjoni ta' sigurta u fiduċa ħna niprufaw nibnu fuq din il-fiduċa. Forsi anka nerġaw nintroduċu għal-fiduċa fejn il-fet. Ma rridx zappuntakom fejn jidħol il-Kunsill il-rapport ta' surdalli ser ikun qed jitressaq war nofsinhar, aħna ħsibna wkoll dwar il-kwistjonijiet tal-permessi u l-GMOs anke fil-Kunsill tal-Agrikoltura qatt ma ħadna maġġoranza kwalifikata favur jew kontra li nista' ngħid li s-sitwazzjoni preżenti mhux l-aħjar mument għaliex maċħat naraw voti kontra, ma għat naraw għanzi autorizzazzjonijiet f'postijiet differenti. L-opinjonijiet għat jitħallew fil-ġemp, għat jġunjarati u meta nitkellmu anka dwar kif il l-ċuħta raba per eżempju, l-sussidjarjetà, l-appoċ, Jina naħseb li uh, fissem il-Belġu l-istanajt li għanna bżon anka ta' pozizjoni komuni. Xtaqt najt li illum ma jistax ikollok il-prinċipju ta' sussidjarjetà fil-fat jeżisti, però meta ngħidu l-impjantazzjoni tal ċuħ tar-raba parma taraw anka fil- uh, il-kas tal-Belġu, l-Awstrija u raġuni oħra, pajjiżi oħra, hemm struttura leġislattiva li tanti stretta, tanti kontrollata li fil-prattika tipprojbixxi li jinżeraw u tar-raba permezz ta' li jkunu GMOs. Aħna favur li konna politika agrikola komuni u Ewropea li tiġbor flimkien il-politika ta' 27 stat membru fil-qasam tal-agrikoltura u veru li s-situazzjoni tal-lum hija l-bot mill-perfezzjoni. Jiġifieri hemm il-prinċipju ta' sussidjarjetà ma sux li ħajjejna dejjem bħal f'dan il-każ. Grazzi ħafna. L-istur Dagmar, għazet minuti u nofs jekk uh, ma importax liktar liktar 3 minuti. Dan ifisser illi ser ikoll inħall il-pod tal-GMOs barra fil-qasam tas-saħħa. Jina xtaqt infaħar l-Sinjura Orlinks għal dak li għattaħdmu ta' anka fil-qasam tad-dimensja dejni għatta dida kbira għal soċjetà tagħna u ftit qed isir uh, xogħol dwar fl-Istati Membri u għalhekk huwa importanti li anke se tagħmlu il-Kunsill informali għaliex xi dispjaċini ngħid li fl-Istati Membri se isir xogħol f'dan il-qasam. Issa. Suġġett ieħor li forsi ma semmiex l-informazzjoni tal-pazjent uh, Inti semmejt il-kontroll fl-internet, il-ċertifikazzjoni u l-fatturi ta' sigurtà. Tkellimt ukoll dwar il-kura transkonfinali u anka li kunem servizzi gwali kullimkien fej jidħol informazzjoni tal-pazjenti. Tkellimt ħafna u naħseb illi fit tlet leġiżlazzjonijiet minna tal-Konsil jidher li hemm element qawwi ekonomiku, interess qawwi għandhom biza' li forsi dan jiswija mwis uh, hemm uh, jaħsbu li forsi f'dawn il-fatturi ta' sigurta u kontroll fuq l-internet ser jiswijom ħafna flusa biex jagħmlu dan il-kontroll. U uh, jina għandi tama kbira fik u fil-Presidenza Belġana sabiex dawn is-suġġetti nerġgħu nqajmuhom minn għamluhom iċ-ċentru namlu intuam sens u natu iktar l-interess tal-lejl persuna li huma wkoll parti importanti mill-suq intern. Fuq il- eh, il-kura transkonfinali, pal maqalet il-sinjera Grostet, u xiraq li konna kura ekvivalenti indaqs, pero dak l-istati membri illi għet iżommu lura ħafna ehm, irridu jaraw illi għawna kan nitkellmu fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Hemm livelli estremi ta' differenza fil kura ta' kura tas-saħħa. Kif nistgħu naċċettawhom forsi kieku kienu pajjiżi e, ta' tiled dinja iva. Imma aħna rridu ngħidu illi il- uh, ċittadini fl-Unjoni Ewropea qegħdin fe qegħdin għandhom dritt tal-għażla għall-għażla tal-professjonisti uh, li jixtiequ li tal-livell ta' kura ta' saħa deċenti. Idu ngħidu iva l-awtorizzazzjoni li jkun hemm uh, anke pjanar minn tal-Istati Membri dan kollu diġà ntqal u xtaqt uh, illi dan il-pis ekonomiku forsi nwarbuh ftit u nikkonċentraw iktar fuq il-persuna. Anka fil-prodotti eh, falsifikati, per eżempju, u sma bħal kura eh, transkonfinali u l-informazzjoni eh, għal pazjent dan l-element għandu dejjem ikun preżenti. Idu niġġidu l-interess tal-pazjent, forsi l-istati membri idu jagħtu kontribut ikbar u juru xini responsabilità tagħhom is-servizzi li huma għandhom jagħtu liċ ċittadini illi għazluwa. Pavanova. Senjora Palvanova, Senjora President, se nżomm fil-qosor ħafna għandi żewġ mistoqsijiet u nofs. Bħalma semmejt l-ewwel inti tkellim dwar mod partikolari dwar inti ser tifoka fuq uh, mart kroniku u dawk li għandhom impatt fuq mill-lat soċjali u ekonomiku. Għanna 100 miljon ċittadin Ewropew li għandhom uh, li sofru minn uh, mart muskolari u intom ser tagħtu attenzjoni għal mod ta' trattament li huma disponibbli? Intom ser tkomplu fuq ix-xogħol tal-Presidenza u Spanjola fejn jidħol il-suicidju u il-parti il parti parti Eh, flemix għanda l-ola rata fost l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea. Ser tagħmlu f'dan il qassam Merci. Peter Liese. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich habe drei kurze Punkte. Mela, għandi xiftit punti li signora Onkelix, taqt ninaqat ma dak li qalet signora Onkelix. Grostet dwar il pazzjent u l-informazzjoni għandi tlet punti għalix għaliex hawnhekk għandna wkoll emendi minn tal-Parlament Ewropew. U xtaqt uh, li sinjura Ministru terġa' tirrifletta fuq l-ewwel fuq il-Mart uh, Rari. Dawn il-pazjenti għandhom uh, l-istess interess anka fejt l-servizzi transkonfinali u forsi eh, nistaw natu kontribut ikbar anka minna tal-parlament. Fl-emendi u bat semejna u koll illi id-direttiva minn eh, misa twassal illi l-istati membri jissikaw iktar il-mizuri taħħon fejn jitħlu il- dawn l-servizzi ta' kura transkonfinali. Anka servizzi speċjalizzati aħna naħsbu illi meta l-pazjent qed jagħmel dak kollu l-isforzi kollha tiegħu minnaħa tiegħu forsi eh, nistgħu ngħinuhom bil-kontribuzzjonijiet tagħna. Forsi nata xi tip ta' rimbors ta' voucher ehm, il-prinċipju u li kunem garanzija li u jista jaffaċċa l-ispejjeż li kollu. Issa, il-prodotti eh, medici falsifikati kien hemm kritika anka fil-komitatu fil eh, parti tiegħi u wasana konklużjoni illi għatfadinna bżon nistabilizzaw iktar anka il-prezzijiet għalfej għanna din il-situazzjoni differenti fejtlu il-prodotti u l-medicini prezzijiet differenti ħafna u intom lesti li taħdmu maħna sabiex ikonna dan is-suq waħdini interna fejtħlu dawn il-prodotti tal-medicina sabiex kuna situazzjoni jindaqs kullimkien. Issa dwar donazzjoni tal-organi aħna favur li kunem dan it-titjib u li kun favur il-pazjenti, pero għanna id-dubju tagħna dwar il-kummerċ fejtħlu l-organi smajna pal pajjiżi fiċċina illi jinqatlu persuni bil-ħsieb illi l-organi taħħom jiġu mibjuwa għalek kirdu namlu anka kontatti per permezz l kommissjoni Ewropea ma l bħal Ċina sabiex anka nitħlu u nitrattaw dawn it-tip ta' kwistjonijiet. Edith Estrella. Grazzi ħafna. Is-Sinjora Estrella. Grazzi ħafna Sinjor President, jina wkoll xtaqt nistaqsi xi ftit mistaqsijiet is-Sinjor Onka Links. Grazzi ħafna tal prezenza tiegħek, grazzi tal prezentazzjoni Issa jekk imur lura l-kwistjoni tal- kura l-pazjenti trasconfinali, Is-semmi il-tħassib dwar il-bżon li nevitaw il-turizmu uh, fil-rigward tas saħħa Jiet ikun hemm rispett ukoll għal prinċipju ta' sussidjarjetà u niggarantixxu wkoll finanzjar xieraq anka ta' sistemi nazzjonali fejn tidħol is-saħħa. Però bħalma nafu Is-sistemi tas-saħħa fis-27 stat membri huma differenti ħafna bejnietom. L-assigurazzjonijiet, il-polza tas-saħħa, sistemi nazzjonali illi eh, huma miftuħa. Mbagħad hemm il-punt ukoll tal-finanzjar pubbliku, ġifieri fil-istati membri kollha hemm il-kwistjoni tal-autorizzazzjoni, kif ser norbtu dan kollu mal-finanzjar nazzjonali? Fil-ftajim li kien firmat kol mem pjanat hija l-autorizzazzjoni għal dawk il- għal mart li huwa rari, ġifiri l-tħassib tagħna huwa ser jiġri sabiex nistupplixxu l-kwalità ta' kura għolja fl-istati membri kollha. Issa tieni mistaqsija tiegħi. Din torbot għal uh, mart uh, romatiku. Dawn qed narawhom dejjem iktar fost il-popolazzjoni Ewropea u għat ikollu impatt ukoll fuq uh, l-ekonomija, spejjeż diretti u indiretti minħabba dawn it-tip ta' kondizzjonijiet. U eh, iwaslu sabiex il-persuna ma tkunx istar twettaq xogħla tajjeb u anka forsi kolla tirtira qabel il-waqt Forsi diagnosi bikrija tkun uh, ta' għajnuna u anka trattament xira jista' jgħin sabiex ma, ma tkomplix tiżviluppa il-marda. U għalek xtaqt nistaqsi jekk il-Presidenza Belġana tixtieqx inizjattiva x'inizjattiva fejn dawn il- mart ta' reumatizmu minnaħa tal Presidenza Belġana ħadna l-impressjoni li ser ikun hemm x'inizjattiva sabiex nitrattaw dan il-qasam. Għalhekk xtaqt nara jekk ta' nadu il-każ u forsi tista' tinformana għalek dwar x'inizjattivi. Grazzi ħafna. Għaddu għal-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjor President. il-Konsil tal-Ministri mandux jiffoka biss fuq l-ispejjeż eh, sabiex eh, jilli meta l-informazzjoni li nata l-pazjent u anka l-medicina per eżempju. Għandi mistoqsija dwar il-pakket tal-prodotti medicinali. Aħna kol bilna mal-proposta illi uh, memx bizzejet il-perspettiva tal-pazzjent inkluża f'dawn l-aspetti kollha. Fil-parlament għanna bżon iktar xogħol kostruttiv, irridu naħdmu favur pożizzjonijiet komuni fejn dawn is-suġġetti u anka nishtiq li jkollna proposti iktar sensibbli. Jien nittama li mal-Presidenza Belġana nkunu sa naħdmu tajjeb sabiex naslu għal dawn il-konklużjonijiet eh, kostruttivi. U għadġa diffiċli ħafna li nkomplu nġebdu fuq ċertu suġġetti. Jiena xtaqt li ma jkunni situazzjoni fejn għodu nistenna f'xi snin sabiex nħorġu xi proposta ġdida, pazjenti kull-jum ikollhom bżonn l-informazzjoni u ma jfittxu din l-informazzjoni anka fuq l-internet fejtħlu l-prodotti. Għalhekk irid konna ċertu regolamenti illi palissa mhumiex eżistenti li tkun hemm opportunitajiet għall informazzjoni korretta. Iridu nkomplu naħdmu f'dan il-qasam u kontenti ser ikun hemm il- Eh, laqa informali, il-konsil informali nittama illi joħarġu proposti konkreti sabiex nkunu nistaw naħdmu kemm jista' jkun malajr u nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Naħseb illi hawnhekk fil-Parlament qed naqblu iktar dwar dawn il-punti. Aħna irridu natu rwol ikbar lil pazjent Però fil-parlament żgur li ma rridux li jkun hemm limitu fuq l-aċċess għall-informazzjoni minħabba l-ispejjeż. Aħna naqblu li l-informazzjoni ma tkunx limitata li tkun hemm promozzjoni eh, favur aċċess ħieles u rridu mod iktar konkret. Madam euh, Madame la Ministre, si vous voulez bien répondre. Grazzi ħafna. Kien hemm ħafna mistoqsijiet. Signora President, jiena impenjajt ruħi biex verament nagħmel għall mutijaj sabiex flimkien magħkom naslu għal ftejn fuq il-kura cross-border. Naf ġifiri kemm importanti għalikom fl-entusiasmu kemm intkom rida dwaru. Ma ngħidx li din se tkun ħaġa eh, faċli. Naf, Iva, sinjura, naf, nafek, u naf minn meta timpenja ruħek għal xaħġa ħaġa eh, kemm tiddefendija, ovvja, li l-interess tal-pazjent Ewropew hija ta' qudiem net, xi ħaġa ovvja imma f'kull pajjiż stat membru is-sistemi tas-saħħa huma differenti. U apparti il-flus il huma is-sistemi differenti u diverġenti li jġibu ċertu problemi. Sistemi tal-Belġu forsi intom ta' fuq. Aħna investejna ħafna fil-kura tas-saħħa. Aw min jgħid li nfaqna wisq eh il-rata tal-budget jikber b 49 fil-budget tas-saħħa għal dawn l-aħħar ħafna snin. Jiġifieri aħna qatt ma rridu nistikkaw inċentorin fuq il-saħħa, aħna dejjem irridu li jkollna sistema ta' saħħa aċċessibbli u ta' kwalità għal kulħadd. Għandna sistema li hija regolata ħafna, aċċessibbli għal kulħadd u ikun fej jikun il- fej tkunx ikun l-isptar kulħadd għandu l-istess drittijiet tista' tkun il-familjar jali jew ikun xi ħadd li jgħix fit-toroq. Kulħadd għandu dritt għal kura. Din hija s-sistema tal-Belġu imma l-affarijiet huma differenti fl-istati membri oħra. Aħna qed nippruvaw nevitaw ċertu problemi li jkunu ta' konsekwenza ħażina fuq il-pazjent. rida tajba tagħna hemm qiegħda, aħna ma rridux nagħmlu xi forma ta' protezzjonizmu, imma rridu nagħmlu din il-biċċa xogħol b'tali mod biex għal-pazjent Ewropew din tkun taġid naħseb li l-kollegi kulħadd jaħsbu l-istess, ma nafx jina u se naslu għalftejn. Naħseb li iva, imma kulħadd irid jara kif huma l-sistemi tiegħu irridu nar niddeċidu kif se nagħmlu biex dak li jkun iħallas jew ma jħallas minn qabel. E, forsi intom tafu li hemm ħafna stati membri li għandhom pożizzjonijiet stretti ħafna fuq dan is-suġġett imissa għall-inqas f'Ġunju naxxilna naslu għal fejn politiku. Ma mal-Parlament jiena verament għandi rrida li naslu għal dan il-ftejim għal ġid tal-pazjenti. Jiena moħni hemm fuq dan is-suġġett. Issa, mannix konferenza fuq e, suicidju. Mux dejjem naslu li nkopru eh, kull suġġett u dan huwa suġġett sensittiv il-problema edem, ma mux kullħat ikun jishtiq jaħdem l-istess mod fuq l-istess temi, imma hemm il-mart kroniku u, u il-mart ta' tfal u koll. X'naraw fl-Ewropa, kull imkien fl-Ewropa. Huwa ċar li issir l-liderjita Ewropea verament tagħmel sens l-aċċess ta' eh, pazjenti dejjem naraw li jista' jkonstitwixxi problema. Aħna natu l-flus lura għal mediċini imma ovvjament hemm lista ta' mediċini li huma imħalsa mill-istat għal mediċini ta' tfal il-kumpanniji qed jedunna li ma jridux eh, li jkunu dawn is-sussidjati. Ġifieri taraw x'tib ta' problemi għandna hemm bżonn insibu sistema li tieħu ħsieb ukoll dawn it-tip ta' problemi ta' aċċess. U se nieħdu inizjattivi bħala riżultat tal-konferenza fuq il ġifiri għat-tfal u anki fuq il-mart kroniku. Smajna li hemm l-aspett ekonomiku inkwantu għall-aċċess u l-nżommu u kol il-postijiet tax xogħol tan-nies li jaħdem f'dan il-qasam. Dan se nagħmluh. Anki naqodu attenti għal fatt li dan it-tip ta' ta' kura tqum il-flus. Issa, f'punt ieħor. Issa, fuq l-informazzjoni ta' sejħu jek għandix ir-rida. Nafu kemm huma diffiċli l-affarijiet, id-definizzjonijiet, l-informazzjoni, il-pubbliċità. il pubbliċità il-responsabilità tal-min imexxi tal-ministeri, il responsabilità tal-industrija. U f'dan kollha eh, nafu fejn hemm il-problemi imma xorta waħda ridu nisforzaw biex navvanzaw. Jiena naqbel ma'kom u kif dawn huma il-prijoritajiet tagħna kif diġa qedtilkom qabel naħseb se niqaffaw, nixtieq kieku ukoll ngħidilkom x'qed nagħmlu internament fil-pajjiż fuq kull punt imma limita ruħi għall-affarijiet Ewropej fuq eh, l-atti legali ukoll hemm irrida li niċċaqalqu li navvanzaw ġifiri maċxol verament straordinarju li rnexilkom tamlu f'dan il-komitat. Jien il-pozizjoni ta'kom nil-qaħom u nsosnijom. Grazzi ħafna Sinjura Ministru għal-mod kif inti rispondejtna. Sinjura Raruel ma kellix mistoqsijiet. Mela, inkomplu bil-mistoqsijiet Sara Latford. Thank you very much, Madam Chair. Um, I am... Um... Grazie ħafna, signora President. Ġas sema l-punt uh, tal-Mart Kroniku bħal manka semmit il signora Paranova. Aħna qed naħdmu falenza li taħdem fuq il-Mart Kroniku, il-kanċer, il-Mart tal-qalb, il-kliwi u diabete Hemm ukoll eh, grupp ta' ħidma magħruf bħala party li qed jiffoka wkoll fuq il-diabete. Il-Presidenza tresaq dan din il-kwistjoni dwar il-Mart Kroniku u hemm ippjanata konferenza għal Ottubru jidher li eh, se taħbat ukoll mal-ġimgħa plenarja ta' ta' Strasburgu forsi l-Presidenza bħalna tkun tixtieq li aħna fil-plenarja nkunu hawnhekk flok Strasburg imma mhux il-każ. Però l-mistaqsija tiegħi hi f'Settembru tal-2011 ser ikun hemm laqa ta' livello li mingħata l-ġnus maquda fuq l-NCDs Hemm rezoluzzjoni f'Mejju ta' din is-sena dwar dan u l-punt wieħed mill-punti kien inkludi li kun din is-sessjoni speċjali li mhux qed issejjaħ hekk ma fil fatija s sessjoni speċjali u L-ħsib tiegħi u li l-ġnus maquda ser taħtar żewġ stati membri fil-ġnus maquda sabiex jippreparaw għal din is-sessjoni kontajb kiku għet minn dawn il-pajjiżi jkun stat membru tal-Unjoni Ewropea u l-mistaqsija tiegħi il-Presidenza tagħkom qed tagħmel preparazzjonijiet għal din il-laqa għaliex irid u kol il-rappreżentazzjoni mingħata tal-Unjoni Ewropea għal din il-laqa. U idealment ikun hemm stat membru tal-Unjoni Ewropea li kun wieħed mill-pajjiżi preparatorji sabiex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 tassaw importanti nifhem l-ispejjeż, nifhem dawn il-problemi, iżda ma nistawx ma nagħtux l ċittadini kollha livelli minimi ta' kura. U mbagħad kull pajjiż jista' jżid minn dawn il-livelli minimi skont l-għażliet skont il-possibilitajiet. Issa jiena nixtieq nifhem x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill il għalix dawn il-kustjoni li kienet għajmet mill-parlament meta l-użu tal-laħam klonat jew l-użu tal-laħam tal-tfal ta' annimali klonati. Aħna nemnu il-pożizzjoni tal-Parlament hi waħda tajba, waħda ġusta u li qas għanna biss niddiskutu jiena xtaqt inkun naf il-pożizzjoni tiegħek kollu. dwar il-GMOs aħna naqblu ħana konformi mal-pożizzjoni tal- li ħajaddinna l-Kummissarju iktar tard warnu f'sinari li lix nemnu li kull pajjiż għandu jiddeċidi b'mod ħieles dawk illi huma l-prodotti illi jistgħu jintużaw fil-pajjiż il għaliex aħna dan għajjin minna ħafna dubi u tħassib. Issa dwar l-SMEs u x-xogħol nixtieq nkunu nafu kif ħatħarsu l impiegi Ewropej f'dawn is-settur tal presenza tagħkom kif nagħtu l żgħażagħ possibilità ta' xogħol u jekk aħniex ħanimxu f'din id-direzzjoni li jinna malli waħda importanti li nitorbu il-World Trade Organization, l-Organizzazzjoni Dinja tax-xogħol li jkun hemm dazzi mill ta' prodotti ta' pajjiżi terzi li ma jirrispettawx drittijiet tal-ħaddima li bħalma jsir madankollu l-Ewropa għaliex hija konkurrenza mhux ġusta u għal taxxa fuq il-karbonju dejjem il-pajjiżi importati minn pajjiżi terzi illi ma jaqblux pereżempju u mhumiex ma jżommux mal protokoll ta' Kyoto hemm pajjiżi li ma jinteressomx mill-ambjent u jnitsu u jiġu ibijaw bi prezzijiet iktar baxxi ġewwa l-Unjoni Ewropea. Huwa ovvju li rridu nagħmlu intervent ma' WTO iżda nixtieq inkun naf x'inhi l-pożizzjoni tagħkom bħala Presidenza Belġana. Merci, euh, Sergio Berlato. Mi associo ai colleghi nel ring. Sor Berlatto, naqbel mal-kollega tijaj li tkellmu illi u ringrazzjaw il-ministri tal-li jesponaw il-programmi tagħhom. Is-saħħa ta' ċittadini timxi id fit ma' dritt ta' informazzjoni xirqa. Għalix, posta drabi l-użu ħażin tal-informazzjoni iwassal l-iktar ħsara mill-virus stess Issa jiena nistida lill-ministri illi jkunu kawti anki fl-użu tal-kriem li meta nitkellmu fuq pandemija tal-akka wieħed għandna wieħed. Pandemija hija epidemija fuq skala wiesa. U nixtieq nitlob l żewġ ministri X'kienet l-epidemija fuq skala wiesa illi saret fl-Ewropa u dan għabażi ta' l informazzjoni xjentifika mhux pariri u jekk il-Ministri għandhom data dwar imwiet ta' bnedmin ikkawżati mill-akkawet għanna wieħed i-paragunati ma l-imwiet ta' epidemija ta' influenza staġjonali. Issa imbagħad dwar il-vaċċini propju ħabba li din il-vaċċinazzjoni tinkiseb. skont kemm ikun trasmettibbli il-virus akka wieħed għandna wieħed minn persuna għall-oħra. X'inhi l-informazzjoni xjentifika illi għandu l-Konsill li għandu l-Ministri illi jipermettulna nisħu bċertezza illi minn bniedem għalli dan il-virus akka wieħed għandna wieħed jista' jittieħed u jekk mhux il-każ effett żgur illi seħħa blakka wieħed għandna wieħed li l-multiplikazzjoni ta' tħul tal-industrija farmaceutika illi permezz ta' informazzjoni ħażina ħelsu minn stok kbir ta' vaccinazzjoni li ma kellha xejnx x'taqsam mal akka wieħed għandna wieħed. Issa l-aħħar net bħalma nafu l-prevenzjoni i l-aħjar kura x'inhu ma l-investimenti li se jsiru sabiex nigarantixxu l-informazzjoni. Issa dwar inizjattivi kontra l-tabak u kontra l-alkohol u kontra eh, l-ikel. Iżda inizjattivi dwar l-investiment tal-informazzjoni tal-konsegwenzi tal-abbuż tat-tabak jew tal-prodotti li jiġu minnu, jew tal abbus tal-alkohol, jew tal-abbuż ta' sostanzi alimentari oħra illi minħabba dan l-abbuż tal-użu ħażin iwaslu għal forum ta' kanċer illi jekk ma nsibuhomx malajr iwaslu għal konsegwenzi minajr fejqan Għadda stant xtaqt li dawn iż-żewġ ministri ċaraw li dawn il-punti. Merci. Euh, Grazzi ħafna. Sur Berlato Anna Rosbach. Tak formen, tak. Għaxi għaj ħaj problemi. Grazzi ħafna, Senjor President. Anka jina għandi daqxej ta' kommenti fuq dawn is-suġġett. Għawnek kan nitkelmu dwar servizzi standard għal uh, għal-pazjenti. Aħna kif se nitrattaw anka fuq il-pazjenti li ġew trasferiti minn pajjiż għal ieħor eżempju, jiġu operati f'pajjiż u mbagħad jingħataw il-komplement tal-kura f'pajjiż ieħor. U mbagħad għandna il-cloning tal-annimali. Il-Presidenza Belġana x'taħseb dwar il possibiltajiet li jkun bil Ehm, f'dan il-qasam meta l-Parlament qed iżomm mal-pożizzjoni tiegħu b'mod qasant qawwi. Mod fuq nanoteknoloġija. Kif se naraw l-impatt fuq uh, din it-tip ta' teknoloġija fuq is-saħħa tagħna? Jidher li dejjem qed ikun hemm iktar effetti li ma tantx nistgħu nikkontrollaw. U ma tagħna l-problema rikorrenti ta' tabak fuq it-tipjib ma nafx jekk il- il-tadwana fil-Danimarka jistawx pejpu l-interpreti Jina kelli kazijiet fej rajt il-menju za tabak fasijiet li ma' li ma tkunx għat Um, ser namlu b'dan il-prodott bħal eh, dan it-tabak li għat jista' jomot. Um, naf illi ċertu pajjiżi dan it-tip ta' prodott iprojbixxewh. Il-Presidenza Belġana x'pożizzjoni ser tieħu ser tagħmel sabiex il-konsumatur tasallu informazzjoni xirqa u li ma tkunx imbabsa ħatta l manifatturant per eżempju. Euh, Anna posi ces Mesdames les ministres, peut-être en commençant par Madame Laruelle. Juste deux Nishtja l-għenet nir-ingrazzja l-mistoqsijiet u fuq il-GMOs naħseb li kullħat Irrit jara se jkunu l-rekomendazzjoni tal-Kommissarju Dallisa li prezenta naraw li l konsil u anke l-Parlament jkomplu jsegwhom u jistudjawhom se jkun hemm rapport fl-ħar ta' Lulju wkoll naraw kif naslu għal kompromess minn ma ma mm, ninsawx il-fat li dawn wara li jiġu kultivati un bat ovvjament jiġu mibjuwa asma u li nejdu kulħadd jagħmel li jrid wara li e, kif kif id-distribuzzjoni. Fuq il-WTO nixti nassikurakom li l-Konsil tal-Agrikoltura dejjem tkellem fuq il-negozjati eh, li għaddejjim mal-WTO kull darba l-mandat dajni mill-Kummissarju l-Agrikoltura u dan rrit jgħid kemm fil- Eh, eh, Merkusur u anki fuq il level bilaterali jgħid li ma nistawx dejjem nejdu li se nitilfu l-affarijiet fuq l-agrikoltura għax iridu nirpu x'imkien ieħor. U jekk intom tagħtu daqatajn il-rapporti dan kollu juri dali qed ngħid imma aħna rridu li fid-WTO irridu li jkun hemm l-istess tip ta' normi li jaslu fit territorju ta' eh, l-Europa, ġifri biex dejjem eh, niproteġu l-saxħa ta' il- fatt qed nitilfu ħafna flus eh, mill-Istati Uniti għax dejjem uh, waqqafna li jinbih fl-Ewropa il-laħam taċċanga li jkun il-baqar jkunu mkabbra eh, Bil hormones l istess tip ta' eżempju għal tiġiċ li jkunu edin ikollom ikollhom il-klorin fjom. fihom dawn huma affarijiet importanti jekk verament irridu naraw li l-prodotti tal-ikel tagħna jkunu ta' ċertu kwalità. Din il-Sinjura Ministru għandek raġuni dala affarijiet huma importanti ħafna. Issa, Sinjura, fuq l-affarijiet l-oħra. Mela, fuq il-tabak li wieħed jomot jiena se nieħu l-okkażjoni mill-mistoqsija tiegħek biex forsi naħdem ftit fuqa, nirrifletti eh, u namlikom proposti. Issa, fuq l-influenza, tilkom li se konferenza fuq livell oli. U din, eh, din il-konferenza li għamilna aħna, diġa tat il-rizultati meta nitkellmu fuq sorveljanza ċertu konklużjonijiet li qabel dwarhom dawn il-konklużjoni ġifir il-fatt li rridu nkomplu ninvestu fiċ-ċentri ta' sorveljenza nazzjonali iktar u iktar inkwantu għal epidemioloġija kif ukoll għal fuq il-viruses u hemm bżonn li d-deċiżjonijiet jittieħdu qabel Eh, jinqala xi ħaġa biex inkunu lesti meta jiġri xi ħaġa. Mill-konferenza ħarġu wkoll proposti dwar setturi differenti rajna li l-Unjoni Ewropea għandha valur miżjud biex fi żmien ta' pandemija tara li huma dawk is-setturi l-iktar li ntaqtu ħażin, l-iktar vulnerabbli rajna u kol ma dawn il-medja, eh, xinija l-medja ġdida eh, soċjali, il-fat li ma jkunx hemm ajdut u li forsi jkompli eh, joħloq ċertu paniku. Definizzjoni dwar ċentru Ewropew ta' prevenzjoni ta' tal-mart u eh, WHO kif kif ukoll il- l-entità Ewropea dwar il-mediċini eh, eh, ta' rekomendazzjoni dwar kif għandhom jaħdmu, kif jixtru, jixtru flimkien u anki ġifiri kif jagħtu l-informazzjoni. Għalhekk din il-konferenza fuq livell oli reġet ħasbet mill-ġdid il-mod ta' kif aħna qegħdin konna qed naħdmu dawn l-aħħar xhur eh, meta konna qed niffanċjaw ġifri pandemija. Fuq il-mistoqsija ehm, dwar il-tilqim intom tafu kif, kif ħdimna, ġifri bil-prinċipju ta' prekawzjoni li noqogħdu attenti, din kienet ħaġa ovvja, ma stajniex noqogħdu ċiċibe imma namlu xejn meta konna qed nirċievu tant informazzjoni li kuljum kienet tasal informazzjoni ġdida li forsi kienet qed tafżana li ridna nieħdu azzjoni. Jiena ngħidilkom li mill-esperjenza tiegħi kuljum kien hemm xi ħaġa ġdida ma kienx xi ħaġa faċli li nittratta. Aħna laqamna flimkien mal mal u l gruppi ta' Risk rajna li kienem em, li ir-rata ta' nis li mitu minħabba li kellhom l-influenza tas soltu ta', ta kull sena, il-numru naqqas. Ġifri daw kienu imlaqma imħabba l-H1N1 imma li laqtet ukoll tajjeb l-influenza oħra. Imma jiena diċa qed jekk ikonna pandemija darb'oħra ma nistawx nerġgħu namministraw bil-mod kif għamilna qabel. Ma nistawx dan namluħ. Għalhekk hemm bżonn għalis hemm bżonn li insibu odda u mezzi differenti u il-presidenza tal-Belġu rat li din hija xi ħaġa prioritarja u kifettilkom fil-ħamsa ta' Lulju kien hemm l-ewwel kunsil informali tas-saħħa u mill-bidu net ta' Lulju ġifieri rajna li din kienet priorità. Hemm bżonn li nbidlu l-mod kif naħdmu issa fuq il-mard kroniku. X'suppost qedtilkom l-ewwel li se jkollna laqa qabel il-konferenza fuq il Kelitil il-mart ta' dan it-tip kollu, li ovvjament huwa mart kroniku, naf li li jem dil-problema li jintom ma tkunux disponibli, imma xorta forsi nistaw insibu xi ġurnata li tkun tajba għalikom biex nistudjaw il-konklużjoni tal-konferenza u naraw kif nistaw naħdmu fl-imkien u nkomplu naħdmu fl-imkien fuq il-mart kroniku. Naħseb li dan issa nagħmlu għadin il-laqa f'Novembru. Issa, fuq il-kanser, eh, tkellimt ħafna fuq dan is-suġġett anki eh, fil-konklużjoni tal-informali, eh, hemm ħafna informazzjoni dwar il-prevenzjoni Jiena naħseb li dal-affarijiet kollha ta' prevenzjoni u għed irtja binom ukoll ma' li jista' jsir fil-kamp tar-reċerka. Mhux dejjem irdu nqogħdu nibdew kollox mill-ġdid għandna ħafna xogħol qed għetisir u qed isir Issa fuq il- NCDs jiena kont fl Ġeniva xifti ta' xurilu. Fifra kien dan. Għall-ewwel laqa ta' ħidma dwar dan is-suġġett u iva se naħdmu ma' pajjiżi Ewropew biex naraw eżattament x'qed jiġri min-naħa tal-ġnus maquda inkwantu għal dawn l-inizjattivi fuq dan is-suġġett. Naħseb nista' niqafaw, Sinjura President. Grazzi. Grazzi kollegi mill-lider ma' iktar mistoqsijiet jiena għannom ta'kom nixtieq ringrazzja bil fonta ta' qalbi lil żewġ senjuri ministri u nistgħu għaliex le intu ukoll ċabċiba. nixtieq ringrazzjakom eh, kollha għal mod ta' kif aħna eh, tkellimna magħkom b'mod onest, b'mod sinċir. Jiena naħseb dan juri eżattament kif bisibha taħdem il-Presidenza tal-Belġju eh, tul dawn is-sitt xhur. Nixtieq li nagħmlu waqfa qasira ftit minuti għax il-Kummissarju dalli se jkun magħna fil-ħamsa. Grazzi.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 Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre... Kollegi, jekk joġobkom. Eżis, kollegi, anzi. Sibu daqxej postkom. Alors nous, nous accueillons euh, cet après-midi. Illum u nofsinhar magħna gost pjaċira lina li nilqgħu magħna l-Konsul Kummissarju Dalli. Se jkellimna dwar il-proposta li huwa l-Kummissjoni prepara dwar eh, l-evalwazzjoni tal-liġi dwar il-GMOs. Il-President għaddu kemm wasal għalhekk jien inċedilu posti. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann gerade da weitermachen, wo Corinne Lepage aufgehört hat. Tajab, mela ser inkompli feħalit Corinne Lepage, eh, jina nġej mill-laqa formali tal-Ministri tal-Ambjent ġewwa Gent. U eh, kena rapporti fuq programm, issa programmi Ħar ieħor nixtieq nilqa' lill-Kummissarju Dalli, Kummissarju tas saha l-Komissjoni. Eh, Sur dalli issa ħajt nkellimna dwar il-konklużjonijiet dwar il-rapport minnaħa tal- tal-Komissjoni marbuta mal-GMO u għalek nista' ngħaddilu l-kelma. Grazzi. Thank you very much, Mr. Chairman. Honor Grazzi ħafna, Sur President, eh, membri onorevoli. Iktar kmini din is-sena f'Marzu tal-2010 jina ħadd l-impenn illi nersaqgħu qudiemkom qabel is-sajf proposta konkreta dwar kif ser natu l-libertà l istati membri sabiex iddeċidu jekk jipermettu xew le l-kultivazzjoni tal-GMOs fi territorju tagħhom. Jiena kontent ħafna l-lum qiegħed hawnhekk u nista' nressa quddiem dan il-kumitat il-pakkett ta' miżuri li l-Kummissjoni għadha kif adottat dal-għodu stess. Il-kooperazzjoni mill-qrib ma'kom membri tal-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew hija fundamentali sabiex naċċertaw li l-politika tagħna tirrifletti il-bżonijiet u x-xewqat ta' ċittadini Ewropej. Il-proposti li għandkom u d-dimkom huwa pakket illi jippermet iż-żewġ punti ewlenini, ġifiri il-soluzzjoni applikabli b'mod immedjat u b'mod maġġel illi talloka ċertu libertà lill istati membri u mbagħad iċ-ċertezza legali sabiex eh, fuq żmien twil Tati eh, l-istati membri possibilità li lestu l-bażi sabiex japplikaw din l-istess dan l-istess ħelsin dan l-approċċ tal-GMOs palma kelli l-opportunità nispjega anke fiħdan il-koordinaturi tal-gruppi politiċi dan l ħarġimat ġimgħat fil-prattika dawn il-miżuri. Ġifiri, komunikazzjoni minna tal-Komissjoni li tispjega approċċ flessibli u rekomandazzjoni ta' koesistenza li sertu post rekomandazzjoni tal-2003 minn issa stess, proposta ta' kodeċizjoni għal reviżjoni ta' direttiva 2001-18 li hija referuta wkoll bħala direttiva ta' eh, rilax deliberat tal ġemmos fl-ambjent dwar il-possibilità għall-istati membri li restrinġu jew jiprojbixxu l-koltivazzjoni tal ġemmos fit-territorju tagħhom u li tissigura il-lat legali. Dan il-pakket eh, mod preċis jitraduċi l-ewwel net il-pożizzjoni li ressa il-President Barroso fil lini politiċi eh, gwida politiċi tiegħu għal komissjoni preżenti. Umbagħad il-talba minata 13 stat membru fil-Konsil tal-Ambjent ta' Ġunju tal-2009 illi jorbtu fl-imkien l-autorizzazzjoni eh, bazata mod ċentifiku tal-Unjoni Ewropea sabiex huma jkun jistgħu jdeċidu fuq il-kultivazzjoni tal-GMO. L-ewwel pass immedjat il kummissjoni għarfet tara fil l-Istati membri għandhom bżonn iktar flessibilità. Dan qed jirrifletti wkoll qed jiġi riflessu wkoll fir-rakkomandazzjoni ġdida tal koesistenza Il-proposta tagħna tipprovdi għal din it-tip ta' flessibilità li tara fil-li dawn il-miżuri ta' koesistenza e, daħlu fis-seħ li huma mdaħla fis-seħ minnaħa tal-istati membri għandhom naħsieb li naqsu threshold tal-preżenza mux maħsuba e, u stabilita ta' pundisa fil-mija kif ni preżentament. Il-miżuri nazzjonali ser ikollhom bżonn ikunu proporzjonati għal lanijiet mixtieqa u jaħdmu wkoll mal-bdiewa organiċi f'ċerti raġuni u pajjiżi. It-tieni pass huwa li konna ħelsien ġenwin sabiex l-istati membri kollom ehm, vuċi iktar qawwija fejn tidħol koltivazzjoni tal-GMOs a raġunijiet li mhumiex marbuta mal-assessjar xjentifiku tas-saħħa u riski ambjentali. Jiena nemmen illi permezz ta' artiklu waħdini illi zdiet ma' din id-direttiva tal-GMO Ser u dan l-impen, aħna l-tqajna mal-partijiet kollha interessati fil-din fażi preparatorja, il-partiti, delegazzjonijiet u l-koltivazzjoni tal-GMO sa issa waslet għal reazzjonijiet pozittivi. Però bħal kull bidla importanti din tressa u kol ċertu mistoqsijiet. Xtaqt namela ċara li għandi kull intenzjoni li jisir nkompli naħdem sabiex intejjeb l-sistema ta' autorizzazzjoni bazata ma' ċentifiku fl-Unjoni Ewropea għal GMOs. Dan ser jinkludi wkoll azzjonijiet marbuta ma' tisħiħ tal- evalwazzjoni ta' riskju ambientali kif ukoll it-talbiet ta' monitoraġġ għal uċċuħ ta' raba approvati. Barra minn hekk ser inkun qed nippubblikaw ir-rapport fuq il-fatturi soċjoekonomiċi tal-aħħar tliet xhur tal-2010 bħalma ntalab mill-Kunsill tal-Ambjent tal-2008 komplu wkoll l-evalwazzjonijiet tad-direttiva fuq il-kultivazzjoni u regolament fuq l-ikel u l-alf. Aħna wkoll ħadna mpenn għal rapportaġġ dwar l-obbligi tad-direttiva b'mod partikolari dawn kif jobtu ma' artikli 26a u 26b. Staqt nisħaq illi m'hemm l-ebda trade-off li mem lebda iktar eh, pressjoni jew ġifija ta' talbi ta' leġislazzjoni kif tiegħem il-Parlament u l-Konsil fil-2003, però għamżon ta' titjib konkret. Il-Konsil u l-Komissjoni għamżon jaħdmu fl-imkien sabiex jibnu dan il-pontijiet ħaljes u ktar viċin xurxin eh, l-approċ ġdid tal kultivazzjoni tal ġemmu huwa Viċċini realtà tal-istati membri u l-prattika li ssir marbuta mal-koltivazzjoni tal-GMOs u anka l-prinċipju tas sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Din is-soluzzjoni hija bilanċ bejn sussidjarjetà u l-ċertezza u tisħiħ tal-affas eżistenti nittama il l-approċ ta' dalodu huwa pass importanti fid-direzzjoni it-tajba. Sur President, Honorable Membri, natajtkom id-deja fil-qosor u ħsibiet tiegħi dwar il-punti ewlenin. Jiena ħerqan li nwieġeb l-mistoqsijiet minna ħatakom u nista' ngħaddi issa lill president tal-Kumitat tagħkom is-set ta' proposti li l-kulleġġ adotta llum. Tajjeb, grazzi ħafna sur Komissarju Dalli, grazzi tal- l-informazzjoni d deċizjoniet minna tal-Komissjoni aħna konna b'delegazzjoni tal-Envi ġewwa Parma u hemmhekk eh, diskutajna fil-fond dwar il-GMOs fost temi oħrajn. U anka dwar kif il-scientific based approach jidħol f'dan kollu u anka l-analiżi li għandha ssir anka sabiex naraw x'inhuma t-teddidi tas-saħħa. il- uh, proposta tija kent laqad mod tajja, pero naħseb qed tqajjem ħafna mistoqsijiet bħal mettinti. Naħan dan eh, anka naraħ mill-fatt li għandi lista twila ta' kellima. Ħanibdew mis-sur Zeber. Grazzi ħafna l-sur Dalli, grazzi tal-li hija ta' unnek u ħabrinna din il-proposta. Issa għaw din il-proposta d-dimna u xtaqt nisħaq fuq dak illi qed illi l istati membri eh, għandhom il-possibilità li jmexxu huma li jiddeċidu huma fuq il-koltivazzjoni tal-GMOs u eh, l-pressjoni minnaħa tal-Kummissjoni eh, inħallet xi ftit. Issa ħadd nixtieq l-opportunità wara din il-proposta dwar il-punt tal koezistenza Jekk jiena nara dokument tal-Kommissjoni fuq dawn it-tlet punti li semmew, hemm bżonn ta' iktar kjarifiki l-ewwel net fuq il-proċedura prezenti minnaħat tal-Kummissjoni sissa musser eh, nmorru għal uh, kriterji imtejba imma kriterji prezenti jiġifieri eh, mux ser jiddajfu l-kriterji, ti mux ser jitħaffe fil-pass. Aħna qed najdu, għawnek dan il-dokument, un batna nitkalmu dwar il-monitoraċ u trasferenza. Il-Kommissjoni ser tagħmel iktar xogħol sabiex eh, ikun hemm iktar osservazzjoni sabiex dan din l-osservazzjoni ma manteraċ jissaħħa anka fil futuro Għaliex anka li ċittadini iridu li kollna organizzazzjoni li tamela faċli għal ikunu ma jkun jistaw jipparteċipaw. Unbat qed naraw ukoll fit-dokument il-proportionate measures xit xit tfisser taħt dan il-punt il-Kommissjoni hawnhekk qed titkellem dwar dawn il-proportionate measures għal koeżistenza. Xi tfisser dan fil-fatt? Din hija xi klawżola moħbija sabiex ngħidu li l-istati membri saw ma obbligati illi ehm, ikunu limitati fil-tmexxija tal-GMOs. Grazzi ħafna, tkellem li jmiss. Grazie ħafna sul komissarju, grazie ħafna li ġejt fl istess ġurnata meta l-Komissjoni għadha deċiżjoni tagħha. Għandi xi kommenti huwa veru illi eh, l-proposta qed timxi ma realtà imma hija realtà forsi tal-preżent, ġifieri għandna sistema ta' awtorizzazzjoni fejn tista' tawtorizza jew tirrifjuta hemm il-moratorium eh, li qatt ma kien moratorium fil-fatt, imma kien maħsub li l-istati membri se jġibu maħom dan il-mod, ġifiri għat nerz u sistema fej għanna aċċettanza soċ-ekonomika fċertu oqsma u foqsma oħra le. Ġifiri, mill nista' nifhem il-proposta hija tajba, forsi Fuq smaħra nistaw nagħmlu daqsxejn iktar ċara bħalma qal sur Zeber l-autorizzazzjoni nazzjonali, inti għattajt li sistema ta' autorizzazzjoni għandha tittejjeb. Nista' biss naqbel ma' dan il-punt. Il-President għamel referenza wkoll għal żjara tagħna ġewwa Parma. Naħseb lefsa stess illi taf illi preparazzjoni għal GMOs miex bizzejiet u meta naraw li l-lefsa stess ma tafx xed fisser dan il-miżuri ta' prekawzjoni naħseb illi turi li fadlinna x'naħdmu u palma qalu l-efsa trid titjieb naħseb ix-xogħol qed issir eh, imma qatt fadlilhom x'jaqtfu għadhom il-bot milli jingħataw il-fiduċja u fil-mija u jserħu l-imħuħ li qed jagħmlu l-aħjar li jista' il-Kummissjoni nafu li titkun diplomatika, um, pero jina nistan kun daqxie iktar diretta li xanka nisistennew istennewni li nkunek. Nitkellem fuq l-autorizzazzjoni, ma nistaqx nsejħila sussidjarjetà, nista' ngħid nippreferi kieku ngħid l-istati membri jistgħu jimxu ma' dak li jixtiequ l-ċittadini min-naħa tagħhom. Hemm żewġ pilastri hemm l-opportunità li naqilba l-leġiżlazzjoni tal-kultivazzjoni, ma mbagħad għandek bżonn il-konsistenza. Jiena konvinta totalment illi aħna fl-Unjoni Ewropea għandna regolamenti distanti Jiġifieri s sistema tagħmel sens, għandek awtorizzazzjoni li tagħmel sens huja tagħmel sera fuqha u għandek il- Eh, l-istat membru li jista' jiddeċiedi jekk jippermettix il-kultivazzjoni jew le, u mbagħad għandek il-miżuri ta' sigurtà ta' konsistenza obbligatorja illi aħna ninnegozjaw ukoll. U li huma obbligatorji għal Belġu, Franza, Awstrija u l-Ġermanja jista' tkun f'kull raġun fejn di ser tkun effettwat minn eh, stat membru viċin tiegħek. Sur Zebra għamel referenza wkoll dan il-punt, naħseb li il-proposta hija pass il qoddim imma naħseb eh, l-ewwel net iridu nibdew b'awtorizzazzjoni nistgħu verament nafdaw Fuqa. Grazzi ħafna Sinjura Lapage. Grazzi ħafna President, grazzi Sur Kummissarju għax tal-fat li inti ġejt millum stess, minna ġifri meta inti prezentajt il-dokument. Jina nissoċja ruħi ma l-kollegi il-fat li inti eh, trid tagħmel proibizjoni li eh, l-ċertu l-istati membri li da ma jistawx jaddu għal din it-tip ta' kultivazzjoni. Jina ma nafx eżattament kif il proposta imma inti għal koexistenza, għall-ambjent, għall-saħħa ma tistax tagħmilhom tagħmilha din se tkun allura il-bażi legali inti se tuża l-argument legali. Hemm bżonn iġifieri li wkoll niżguraw is-sigurtà legali ta' dawk l-istati li jobdu li jagħmlu dan. Issa fuq il-guidelines il-ġodda għal din il-proċedura l-ġdida, Sur Lajnen, il-President, u anki Sinjura Rodberen, irreferaw għal zjara li kena fl-EFSA, kena dibattitu sinċir ma' reprezentanti tal-EFSA. Aħna dak li edna la fajt kif naħsbu għom, specialment kif saret l-ekspertiz ta' eh, l-EFSA fuq il-GMOs, ma tantx kienet neutri, neutri anki kif għażlu ċertu informazzjoni xjentifika. U aħna qednilhom ma stajniex norbtu fuq l-informazzjoni li tawna. Għalhekk jiena nħu gost meta inti titkellem fuq kemm importanti li aħna ikonna eh, informazzjoni xjentifika ta' min jorbot fuqha u li tkun ukoll imparzjali naħseb li għalek hemm bżonn li nkomplu naħdmu fuq dan is-suġġett, nerġgħu nieħdu il-proposti li kienu ħarġu minn kunsil ta' Diċembru tal-2008 li għatma ġew implementati inkwantu għall-amministrazzjoni tal-konflitt ta' interess u sabiex ikonna ekspertiż li tkun iktar disciplinata u ma tkunx kontradittorja Su komissarju, għat attenta ħafna għal dak li għet, ma forsi fimtek ħazin, meta inti semmejt il-riskju u l-ekspertiz fil-qasam tal-ambjent. Jiena, sur komissarju, jiena, dak li importani minnu huma il-konsekwenzi fuq is-saħħa u qed nara li l-guidelines il-ġodda se jkunu inqas eżiġenti nkwantu għan numru ta' studji mill-fat li qed isemmu eh, design ġurnata biex wieħed jara kemm impatt jew le fuq is saħħa Għax tliet xhur biss, ġifieri design ġurnata huwa ftit wis biex wieħed jiddeċidi jekk hemm xi eh, mart kroniku bħala konsekwenza. Jiena hemmhekk naħseb hawnhekk għandna responsabilità fuq dan. Hemm bżonn li ir-riċerka fuq GMOs għandha tkompli imma r-riċerka mhuwiex biss ir-riċerka tal-GMOs hija wkoll impatt fuq l-ambjent u anki fuq il-ħajja fuq il anzi fuq is-saħħa. Issa Meta wieħed isemmi il-ċertifikazzjoni l-fatt li ċertu prodotti ikunu ċer, ikunu sikuri. Il-ġimgħa l-oħra l-efsa smajna li fuq l-am flora hemm ċertu aspetti li wieħed irid jiċċekkjom ġifieri biex ikabbara di. Jiena forsi id-direttiva tal-EFSA. Inti taħseb li għandhom raġun li fuq l-lam flora hemm bżonn inżommu din l-autorizzazzjoni meta l-EFSA ma taqbilx? U dejjem kien hemm opinjoni daqsxejn retiċenti fuq dan, naħseb li żmien ikunu ċari fuq dan il-punt. Thank you very much. Sur Njura Dorothy. Grazie ħafna tal-prezenza tijak, Sur Komissarju, xtaqt nibda billi jina dizappuntata. Waħda ma raġunijieti li inti, Sur Komissarju, dalli diskutajt din kwistjoni anka mal-koordinaturi tal-gruppi politiċi fiħdan il-Komitat tal-Ambjent. U f'din id-diskussjoni id-diskutejna dwar il- ċarmi għandhom l-istati membri fidejhom meta jirrifjutaw totalment jew parzjalment il kultivazzjoni tal-GMOs f'pajjiżhom stess. Il għaliex kien hemm abbozz jgħid illi il-Kummissjoni qed tippjana illi ma tagħtix lill-Istati Membri id-dritt illi jużaw kriteri ambientali u ta' saħħa bħala bażi għal din il-proibizzjoni. Inti għat li ħatati l għala tip ta' flessibilità lill istati membri u issa fil-proposta tal-Kommissjoni li ġiet ippubblikata llum għatem din l-esklużjoni tas saħħa u l-ambjent bħala bażi li tista' tintuża mill-istati membri għal restrizzjoni jew inkella fil-każ ta' proibizzjoni ta' koltivazzjoni ta' GMOs f'pajjiżhom. Allura għala hija titkellem dwar flessibilità meta xorta waħda hija teskludi raġunijiet kbar, raġunijiet importanti għal din it-tip ta' proibizzjoni ta' GMOs u bħalma semmejt il-Ministri tal-Ambjent ġasa mill-2008 kienu talbu ehm, valutazzjoni tal-riski aħjar u inti semmejt dan illum iżda il-Ministri tal-Ambjent talbu għal dan il-valutazzjoni sentejn jew kważi sentejn ilu li tinkludi impatt tal-medda twila, valutazzjoni tal-konsegwenzi tal-użu tal-erbiċidi, ta' dawk il- l-ġoħ ta' raba li huma tolleranti għal dan, u l-valutazzjoni fl-imkien mal-pesticidi u li nizguraw il-valutazzjoni għal riskju tkun disponibli għal riċerkaturi indipendenti u mhux għal dawk il-kumpaniji tal-bioteknoloġija illi jridu dan. Allura għalfejn ma bdejċ billi l-ewwel net timplementa dan il-valutazzjoni tal-riskju aħjar li kien mitlub tantilu mill-Ministri tal-Ambjent u għala bdejt minn miżura illi bħalma l-koll nafu fil realtà tixtieq tibda lista twila ta' autorizzazzjonijiet għal l-użu tal-kultivazzjoni tal-GMOs. Dan eh, Marisa Mattias. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Uh, muitas das questões que, que gostaria de levantar foram já levantadas uh, nas intervenções anteriores. De qualquer das formas, eu penso que. Grazie, Rafna. Iva, aħna dejjin minn situazzjoni fejna. Għadejn minn proibizzjoni sħiħa fejn issanna lista ta' regolarizzazzjoni, ta' lista ta' prodotti illi jistaw jitħallew jiġu kultivati. Aħna nemnu illi huwa importanti il din il-preżenza tiegħek hija importanti iżda nixtieq ngħid u nisħaq fuq punti li diġà issemew irridu niggarantixxu għaċ-ċittadini tagħna jekk dawn u mhix biżejjed dawn il-garanziji. Hemm bosta kustjonijiet li tqajmu mill-kellima ta' qabli il għala dawn il-garanziji mhumiex adegwati. Iżda solidità tal-bażi legali illi jippermettu l-proibizzjoni ta' dawn il-kultivazzjonijiet. Il-bażi legali hija l-kustjoni hawnhekk ma naħsebx illi inatat biżiet importanza l-idjufija ta' din u anki fil-komunikat tal-Kummissjoni m'hemmx biżiet importanza fuq dan. Iżda fl-aħħar net ta' skadenzi aħna l-koll nafu konna nafu illi din il-deċizjoni konna nafu b'dan il-komunikat, konna nafu li kien hemm bżonn għal regolamentazzjoni ġdida f'dan il-qasam ta' koltivazzjoni ta' GMOs. Għalla sant għala hemm bżonn din l-aġla, għala din l-aġla kollha fil-proċess ta' autorizzazzjoni, kollha konna qegħdin nistennew għal regolamentazzjoni, leġislazzjoni ġdida u raġunijiet li nataw sissa mill-Kummissjoni għal din l azzamu mhumiex ċari. U l-prinċipju bażiku għandu jkun konfidenza, fiduċja. Kollox għandu jimbena fuq dawn, lex nkun naf jekk il-Kummissjoni tistax tispjega ħjar ir-raġunijiet il-għala din l-għaġla kollha biex Kunu nistgħu nagħtu il-fiduċja, l-konfidenza tagħna, għandna bżonna din il-fiduċja, għalda stant għandna bżonn kjarifika ċara għal f'dan il-komunikat. Grazzi ħafna din kienet l-ewwel eh, diskussjoni l-ewwel mistaqsijiet minnaħat tal-koordinaturi. Naddu għall-Kummissarju dal-lissa biex iwieġeb. Grazzi ħafna, ħaniprofa nitkellem fil-qosor u ħaniprofa inwieġab id-domandi il kustjoni kollha li tqajmu. L-ewwel nett il dwar il-proċedura jien nista' niggarantixxi illi ħanibqgħu insegwu l-proċedura normali din hija deċiża bħalma diġà qed pubblikament u bħalma semmew diġà xi membri oħrajn bħala requisit u illi inkomplu nisħu fuq dan il-proċess ta' autorizzazzjoni. Aħna, Iva, bdejna l-ħidma tagħna għat-talba tal-Konsill u tal-Kumitat biex insaħħu l-impatt ambientali u koll aspett ta' impatt soċjali ta' din l-autorizzazzjoni. Iva kien hemm xi dewmien u kien hemm bosta raġunijiet għal dan, iżda issa qegħdin inħarsu għal tmiem is-sena bħala skadenza meta dawn ir-rapporti għat tisħieħ tal-valutazzjoni għal l-impatt ta' EFSA u għal l-impatt soċjo-ekonomiku fil-proċess li joħroġ minn samko u koll għanna l-istess kadenza. U hemm ukoll żew studji indipendenti f'dan il-proċess ta' GMOs biex inħarsu lejn il-mod olistiku ta' kif qegħdin inħarsu lejn is-sitwazzjoni u dan ħajħodin aktar ħin iżda sa nofs l-2012 inkunu f'pożizzjoni li nħarsu lejn dan u nifmu l-konsekwenzi se jkunu forsi xi bidliet li għandu jkun hemm, forsi jkun qed ħansitra dibattitu, dibattitu li nemmel li huwa bżonn juża għanna bżon indaħlu razzjonalità fid-dibattitu dwar il-GMOs. Serħu moħkom il-proċess ħajibqa kifinu edin nipruvaw ma jfissirx illi ġenna dan il-proċess ħajkun hemm għadra fl-autorizzazzjoni u l-istati membri ħajvotaw favur din l-autorizzazzjoni xejn ta' dan it-tip. Aħna qegħdin hawnhekk għaliex wedna wednikom li nkunu hawnhekk. Aħna f'Marzu wedna illi ħaniġu hawnhekk bi proposta ħaddimna s-servizzi tiegħi ħadmu u tawħilithom kollha għal dan u istanna proposta. Issa dwar iktar sforzi iktar impenn għal monitoraġġ u din nisħu fuq qasam minn issa hija illi nsaħħu il l-aspetti ta' monitoraġġ ta' avvenimenti ta' GMOs. Irridu nitalmu mill-esperjenzi sabiex din l-esperjenza tintrabat ma l-arfin xjentifiku nirfinawa u din tippermettilna illi konna valutazzjonijiet aħjar. Apparti li niżguraw illi jekk jiġri xi ħaġa ħażina nkun nistgħu nieħdu azzjoni immedjatament. Jiena stess qiegħed ninsisti illi titħol fis seħħ mill-iktar fis possibbli ma qogħdux nistennew għar-rapporti nistaw ninforzawa mill-aktar fis possibbli ħankun għadin nifurzaw anki il-kwistjoni tal-indipendenza. Ija sinaqbat ħafna kwistjonijiet iżda huma kollha marbutin. Issa dwar l-indipendenza tal-EFSA aħna qegħdin insistu li għandu jkun hemm studji indipendenti u anki tal-panels tal-EFSA sabiex niżguraw indipendenza sħiħa u kontroll f'dan ir-rigward issa dwar il-proporzjonalità fuq li ma bażi. U wieġeb anke l ħess. Fuq li ma bażi l-istati membri jistgħu jagħmlu opt-out tal-koltivazzjoni tal-GMOs. Dak li qed ngħidu u illi jistgħu jagħmlu opt-out fuq kwalunkwe bażi. Mingħajr ma jsiru verifiċi wara li dawn ikunu arfu li l-Kummissjoni bli jkunu qegħdin jagħmlu. Il għandu jkun hemm xi tip ta' motivazzjoni. Ma nistgħux ngħidu li għax ma ridux GMOs għax dawn ma jogħġbunix, nistaw najdu irridu nħarsu pereżempju l-industrija organika, l-industrija tal-bidja organika. Jew kan għandi problema bl-opinjoni pubblika illi bil wisq kontra l-koltivazzjoni tal-GMOs f'pajjiżi. Ġifri anki dawn it-tip ta' kwestjonijiet, kwestjonijiet soċjo-ekonomiċi, bħala raġunijiet validi għal opt-out ta' pajjiżi minn din it-tip ta' koltivazzjoni. Għala ma ninkludux ukoll kwistjonijiet ta' saħħa u ambjent raġuni sempliċi illi dan il-proċess ta' opt-out jibda meta hemm awtorizzazzjoni. U fil-proċess ta' awtorizzazzjoni il-kwistjonijiet ambientali u ta' saħħa ħajkunu diġà ġew konsidrati minn EFSA, opinjoni xjentifika diġa tkun ġiet motija lilna u għal daqstant l-uniku mod ta' kif tisfida L-opinjoni xjentifika li tingħata minn EFSA illi hija l-bażi tal-awtorizzazzjoni ma jkunx li tidħol f'dan il-proċess għal raġuni xjentifiċi jiena irrid li kolli opt-out. Xorta hemm il-klawżoli ta' salvagwardja jekk hemm pajjiż illi jrid jisfida din id-deċiżjoni fuq bażi xjentifika, bażi ambjentali u ta' saħħa għandhom din il klawzula dak li qed nagħmlu issa u il-intuhom bażi, bażi ta' raġunijiet mhux xjentifiċi. Għal daqstant tajna iżjed flessibilità illum għall-istati membri sabiex jagħmlu opt-out Issa, dwar koesistenza transkonfinali hawnhekk ħadd nota u rrid ngħid illi il-miżuri transkonfinali diġà jeżistu fil-linji gwida attwali. L-obbligu għall-informazzjoni l-bdiewa, informazzjoni bejn il-pajjiżi illi jaqsmu frontiera u hemm ukoll il-kondizzjonijiet ta' responsabilità fil-każ ta' kontaminazzjoni transkonfinali daw għadhom hemm u jibqgħu eżistenti. Ħajjibqgħu hekk kif huma illum u mhux ser jitneħħew. Issa dwar ir-realtà tas-sitwazzjoni illum Iva, din għandna niddiskutuha. Għandna seba' membri, jekk minn jissejjer żball, illi għamlu miżuri ta' salvagwardja u illi għamlu l-opt-out tagħhom mill-kultivazzjoni ta' GMO. Għal stant edin natu iktar ċertezza l situazzjoni Ejja nitċaraw situazzjoni x-edin namlu illum billi natu lill istati membri il possibilta illi jgħidu le għas kabbir tal-GMOs, ġifiri mux li kollom iżjed GMOs, iżda li tati l-istati membri l-possibilta li jajdu le għat kabbir tal-GMOs. Danu dak li għatnajdu, danu dak li għatnamlu din id-direttiva. Dwar il-bazi legali, il-proposta tagħna li kollna emenda legali ta' kodeċizjoni li nagħtu il-bażi legali xierqa sabiex il-pajjiżi ikollhom opt-out illi lilhom tkoprihom fejn jitlu deċiżjoni ta' opt-out iġifieri dan u il-parir ta' servizz legali f'dan il-kas partikolari, studji dwar is-saħħa u kwistjonijiet anki ambjentali bħalma diġa il-proċess ta' valutazzjoni ta' GMOs mhux se jitri jitnaqqas. Maħna ħanneħħu xejn mill-proċess ta' kontroll fil-proċess ta' autorizzazzjoni tal-GMOs. Dan mhux l-aġenda tagħna, issa dwar il-kummenti tal-flora din hija aħbar ġdida għalija għal stant irid nagħmel il-verifiċi tiegħi u rrid nipprova nifhem jekk hawnhekk kienx hemm nuqqas ta' ftehim jew inkellek hemmx bażi fil-fatt għal din l-istqarrija. Issa dwar l-aħħar intervent dwar Sinjura Mattias dwar l-għaġla fl-autorizzazzjoni m'hemmx għaġla hemm proċess għall-autorizzazzjoni u dan nkompli nisħaq fuqu. Jekk nistaw najdu anzi illi hemm proċess li jieħu wis żmien. U aħna nħalluh jieħu iħin ħin kollu tiegħu ħadd jgħat qiegħed l għall-awtorizzazzjoni, ħadd mu qiegħed dawn l-organizzazzjonijiet iżda aħna nifmu illi ma jistax nkunu f'sitwazzjoni fejn qegħdin nistennew xi ħaġa tiġri li sabiex nieħdu deċiżjoni. Illa li inkella nispiċċaw naslu għal sitwazzjoni fejn nibqgħu indumu, indumu, indumu u qatt ma nieħdu deċiżjoni Għanna nħedu deċizjoni li proċess jgħatem jekk il-proċess għandu bżon titjib inkunu nafu il-azzjoni bdejna noħduwa bdew siru l-istudji sabiex jitjieb il-proċess u nista' niżguralkom illi sa tmiem is-sena nasal lura hawnhekk u niddiskuti magħkom l-azzjonijiet kollha illi edin nistudjaw fuqhom sabiex intejbu l-proċess. Jien nixtieq dan nitħattu magħkom għaliex nemmen il-livell ta' konfidenza illi għandna nibnu f'dan il-proċess. Ma jisaxu konna gwerra ċivili kull darba li jistemaw il-GMOs, iridu nimxu bil-proċess, iridu nimxu b-innovazzjoni, iżda irridu nimxu b'innovazzjoni responsabbli. Grazzi. Dank. Ringrazzjak. Jekk fimtu, mela nistgħu ngħidu ma tantx qed jinbidlu l-affarijiet għax l-istati membri dejjem għandhom is-safety valve li jistgħu jeskludu il-GMOs fuq livell nazzjonali diġà kienu din il-possibilità u dak li qed tagħmlu intom huwa li edin twessaw raġunijiet, zidu raġunijiet għalfej wieħed jista eh, jirrifjuta li għalli jipermet il-konservazzjoni tal-GMOs. U xveqek nistgħu ninterpretaw l-affarijiet? Jiena naħseb li ta' min wieħed jiddikjaraw jgħid li l klawzula ta' salvagwardja kienet miżura li li ħadu l-istati membri li bil-fors kella taċċetta l-Kommissjoni u jekk ma taċċettajx il kommissjoni jew l-istat membru jrid jirtira il-salvagwardja jew kella jittieħed il-qorti. F'din is-sistema mhux se jiġri xejn bħal da. Ġifri d-deċiżjoni tal-istat membru mhux se tkun eh, bil-deċiża b'xi mod jew ieħor mill-Kummissjoni. Tajjeb wis mela hemm differenza u inti ċarajta. Nissimgħu l-interventi. Grazzi Sur President, Sur Komissarju, ringrazzjak tal-li ġejt inti minnu fih biex tispiega na il-proposta li għadkom kem adottajtu fil kommissjoni Jiena, kif nara l-affarijiet, jisa qed taħsel idea l-Kommissjoni u qed tħalli responsabilta biss fil-ant l-istati membri. Hemm xi lakuni hawnhekk li jiena forsi xtaqt li niċċara. Ejja nagħtu każ, int stat membru Dan jista b'mod unilaterali jawtorizza xi xitla tal-GMO jew hija l-Kummissjoni li tawtorizza u mbagħad l-Istat membru jiddeċidi li ma jkabbarix. Mistoqsija oħra hija fuq suq intern. Dan jaffettwa x-xitla jew inkella l-Istat membru jiddeċidi jirrifjuta li ikabbar xitla li kienet ħarġet mill-GMO u jekk xi ħadd irrit ibieħ lil ikun kabbar tlaf bil-GMO jista' jbieħ dan it-tip ta' kultivazzjoni lil stat membru li ma jkunx aċċettom? Umbat, fxnej ngħidu fuq l-opinjoni pubblika li timxi bil- bil ħafna minnhom in-nies jimxu b'qalbhom bis-sentimenti. Jiena imħasba wkoll għal fatt li dejjem huma n-nies li jaħdmu fl-agrikoltura li jridu jħallsu l-ispejjeż kollha. hemm 134 ettari, miljuni ta' ettari flu qegħdin naċċettaw pereżempju birra, insulina, yogurts li huma imkabbra bil-GMOs anki il-oton. Anki jekk m'għandniex l-industrija Eh, li kienet għadha treġġi fl-Ewropa, ma qegħdin nimpurtaw il-qoton li ġi imkabbar bil-GMOs. Għalek, ma naħsibx li nistaw inkabru ħafna ta' dan it-tip għax jkunu jqumu wis imma il-amherun u s-soja u kol qed jiġi importat fl-Ewropa minn pajjiżi fejn il-GMOs huma il-prodotti tal-GMOs huma aċċettati. Ma nafx kif se naħdmu. Ġifieri jisna fl-Ewropa qegħdin f'bużżieqa u l buzzija qed tinfaqa' u qegħdin jisna naħdmu kontra is-setturi ekonomiċi tagħna stess. Il-problema mhux se tmur. Jiena ili għal 20 sena involuta fir-riċerka eh, bioloġika u teżisti il-xitla eh, tal-GMO li marret mill-istudji kollha. <clears throat> il il-amħirrun li qed nużaw ukoll fil-insalati tagħna huwa ehm, magħmul permezz tal- kol joħroġ mill-prodotti tal-GMOs. François Grostet. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja sur Dalli, l-Kummissarju, tal-li ġi ikellimna u jispjegana dwar l-affarijiet kollha, imma l-intervent tiegħi se tkun bħal dik li għedna kemm smajna ta' Sinjura Ajuso għax edin natu ftit tiktar għazla l-istat membri minn fej jazlu, il-prinċipju fuq fuq il-prinċipju ta' sussidjarita, imma jien naħseb meta nitkelmu fuq il-GMOs. Dan id-dibattitu irrit jidħol fil-qafas iktar wiesa tal-politika eh, tal-Ewropa dik tal-agrikoltura kollha kemm u għalhekk ma nistawx ninsow il-fatt li din se jkollha xi impatt fuq il- eh, CAP, il-qofol tal-politika agrikola tagħna kollha. Il-prinċipju huwa tajjeb u nħallu l-istati membri jiddeċidu e, f'dan il-kas l-Kummissjoni Ewropea jaqbli la tamelek biex ma tkunx qed tieħu pożizzjoni u ma ddejjaq il-ħadd Imma nkunu edin nespolu ruħna għal riskju li noħol u nuqasta bil bilanċ bejn l-istati membri imħabba l impat li deċiżjoni tal-istati membri jista' jkollhom fuq is-CAP. Iġifieri nkunu qegħdin noħolqu għal darboħra problemi ta' kompetittività għalhekk sur kummissarju, sur dalli kif taħseba inti fuq dan ir-riskju li għadni kemm iddeskrivejt? Taħseb li xaħġa importanta, importanti għax jiena iva naħseb li importanti u jekk iva. Kif taħseb nistgħu nsibu l-kapju tal-problema? Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Delvo. Grazzi ħafna, President. Sur Kommissarju, jina nirringrazzjak tal-prezentazzjoni tijak, jina kontenta u uh, eh, assikurata minn dak li smajt, minn dak li jattinanti l-affarijiet kif huma fuq il-prodotti tal-GMOs. Imma xwa eh, fuq dan il-prinċipju ta' eh, il-politika li kuħat jażel kif, jaqbillu pajjiżi li jiddeċidu li jikkultivaw prodotti GMO skont kif jażluma, imma dan jaqbel ma l-prinċipju ta' suq wahdini u ma l-CAP fuq dawn l-affarijiet jiena għandi ħafna dubji. Anki eh, kif smajna mħabba li kif għalet Fransas Gostet fuq il-problema tal kompetitivita Qabel ġejt inti smajna il-Ministru tal-Belġu fuq tal-Agrikoltura li tkellmet ukoll fuq trasport minn pajjiż fej eh, huma permessi l-prodotti GMOs għal ieħor fejn mhux permess Jina qed ninkwita wkoll eh, fuq il-problemi eh, għannis li jaħdmu f'dan is-settur tal-agrikoltura. X'garanziji sentuhom fuq il-problemi tal-pollination, per eżempju? anki biex bejn biċċaqartu oħra ma jkunx hemm kontaminazzjoni. Inti u koll semmejt fuq l-impatt fuq l-ambientali skont l-istudju tal-EFSA. Ridu naraw kif nirrispettaw il-biodiversità għax l-EFSA għat indikaturi ta' evaluazzjoni. Lanqas għanda studju fuq l-utilità tal-prodotti tal-GMO. Jina naħseb li dan kollu jitlob li l-Ewropa tkun tista' tiddeċidi x'se jkunu r-riski qed noqogħdu ġifri għalija l-prinċipju tal-prekawzjoni li huwa importanti ħafna lija. U għaliex għalhekk ma deċedejdux li deċiżjoni tal-Ministri ta' Deċembru tal-2008 ma naqqastulix l-importanza dak iż-żmien konna tkellimna fuq ħafna affarijiet, per eżempju l-autonomija ta' ċertu reġjuni fuq it-tikketti. Kiku intom għamiltu xol b'dan il-mod, kien l-affarijiet kienu jkunu iktar sempliċi. Dawn kienu il-punti li xtaqtin għajem jesu l-kummissarju. Merci Andelvo, Michael Tremopoulos. Grazie, Sur eh, Tremopoulos. Grazzi, Sur Dalli. Jiena naqsam mal-kollegi tiegħi il-sibijiet tagħhom. Mela, hawnhekk qegħdin ninjoraw ir-rida tal-biċċa kbira taċ-ċittadini. U dan jiftaħ il-kaxxa ta' Pandora. U dan il-ftehim illi intom qegħdin tipproponu biċ Huwa tentattiv illi tippruvaw solvu il-problema ta' malajr mingħajr analiżi ta' riskju xirqa ta' l-adozzjoni ta' dawn il-GMOs il-ġodda. Probabli kieku jiġu eżaminati, jiġu projbiti, iżda stessa maċa timproteġu il-ġuħ tar-raba jew inkella l-ambjent intom il-proposti ta'kom probabli ħajkollhom impatt negattiv fuq il-bdiewa illi ma jużawx ġemos dan ħareġ mill rapport ta'kom bil-proposta ta'kom intom xa tagħtu l-istati membri ebda dritt ta' proibizzjoni ta' tkabbir tal-GMOs għabazi ta' riskju għas-saħħa jew l-ambjent. Għal-astant u għacċara lija li qabel titlaq din is-sala twieġeb il-domanda dwar il-bażi legali, x'sejra tkun il-bażi legali, kemm sejra tkun b'saħħitha, li żin trid tkun b'saħħitha biex tippermetti l-istati membri illi jipprojbixxu it-kabbir ta' GMOs u inti bħala kummissjoni. Sejjer tagħti l-appoġġ legali neċessarju lill-Istati Uniti u membri oħra ta' WTO meta dawn jipruvaw ifittxu legalment xi kumpaniji kbar Ewropej li imponew din il-proibizzjoni. Il-domanda hija sempliċi nixtieq tweġib. you, Kriton Asenis. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. Merħba l-Kummissarju. Kummissarju, jekk naraw l-aħħar Eurobarometer tal-2005 dwar il-GMOs, m'hemmx pajjiż wieħed fejn hemm approvazzjoni ta' aktar minn 50% għal GMOs. Il-medja hi ta' 27%, wieħed minn kull erba' kważi miċ-ċittadini Ewropej jaqblu ma' dawn u hemm bosta stati li huma mħasba. Madanakollu il-Kummissjoni erba' tarbit provat neħħi din il-projbizzjoni. Ġunju tal-2005, fl-2007 u fl-2009. Apparti l-2006 kien hemm deċiżjoni unanima għal sistema waħda hija sempliċi iżda l-proposta tiegħek donna qed tagħmel il-kontra ix-xiri fuq eh, bażi etika, il soġġettività tas-saħħa pubblika. Il-Komissjoni tiegħek qed tagħti id-dera il ma trix valutazzjoni reali xjentifika jekk il-GMOs u miex ta' teddida s-saħħa pubblika. Inti aċċettajt fl-aħħar diskussjoni il-rapporti għandhom problemi il rapportati bazaw ruħkom fuqhom. U palma għalet skorin la pass, din l-għażla, l-għażla tal-pajjiż li jagħmel din it-tip ta' proibizzjoni fuq il-GMOs mhux fuq bażi xjentifika iġib inċertezza legali. Għal jina jiena tassew nixtieq risposta minn għandek. Il-Kummissjoni tixtieq tevita dawn l-istudji dan din hija l-mira tiegħek. Dawn huma d-domandi ta' kulħadd taċ-ċittadini Ewropej. U aħna tassew imħasba li qiegħed jiġri bħalissa. Anke Renate Sommer. Grazzi ħafna signora Renate Sommer. Grazzi ħafna Sur President. Salim l-ek Sur Kommissarju kol. Naħseb illi uh, anka fil-press qed naraw illi uh, <laughs> kollhom ċertu informazzjoni qabel um, il-parlament ikun tajjeb li kieku l-informazzjoni ta' sallin aktar milli l-mezzi ta' xandir. Issa fuq il-GMOs u l-proposta nista' nifraħlek fuq ix-xogħol li sar. Naħseb din hija situazzjoni tajba għall-istati membri għalix f'dawn l-ħar snin ma settawx jiddeċid dwar situazzjoni tal-GMO u sertu għom autorizzazzjoni għaw le l-eżaminazzjonijiet, l-evaluazzjonijiet u l-istati membri ma settawx jaċċettaw anka ċertu tip ta' autorizzazzjonijiet u s-situazzjoni naħseb li se tinbidel issa Pero naħseb anka reputazzjoni tal-EFSA trid tissaħħa issa mill-kurrikola tal-ħaddiema tal-EFSA trid uh, irridu jittejbu sabiex ma jitħallewx ċertu dubju fuq xogħol li jagħmlu. Naħseb tkun idea tajba illi reputazzjoni tal-EFSA eh, tittejjeb u naħseb li eh, din tkun eh, għandha sir awtorità li uh, toħroġ il-permessi minn naħa tagħha u uh, Naħseb irridu jkunu f'sitwazzjoni li konna min iddeċiedi fuq uh, sitwazzjonijiet kena kellna fejn stati minn ma xaslu ma mal-konklużjoni. Għalhekk jidu noqogħdu attenti f'sitwazzjonijiet Eh, sensittivi li jistgħu jkunu anka taħsara fuq il-popolazzjonijiet tagħna. Anka jekk ikun hemm eh, eh, ħsara li ssir l-agrikoltura l-li irridu naraw li jkun hemm ċertu sigurtà u ngħidu l-istati membri sabiex tejbu dan il-qasam. Issa dwar il-proibizjoni tal-koltivazzjoni tal-GMOs. Ehm, naħseb illi dan il-pakket qed jagħti iktar ftuħu fil- Komitat tal-Parlament kien hemm eh, direttivi u naħseb illi eh, ix-xogħol li sar sar tajjeb, però rridu rridu ntejbuh jekk irridu nippermettu lill istati membri ikunu jistaw uh, jippermettu l-kultivazzjoni fit-territorju tagħhom. Xad nistaqsi, kif ser taċċerta illi uh, dan ix-xogħol uh, ta' direttiva jerġa' jinfetaħ biss fuq dan il-punt għaliex jekk ser inħarbtu s-sistema dan il-pakket mbagħad jista' jfixkel il-leġiżlazzjoni. il leġiżlazzjoni Għalek xaqt nkunna fu eh, xinu xsibti għak xinu l-ideologija dwar dan eh, il-popolazzjonijiet, eh, il-nies jitħasbu anka fuq l-użu tal-GMOs, irridu ntuhom iktar informazzjoni u anka kif qed tintuża il-prattika tal-GMOs. Xaqt insaqsi lil uh, kummissjoni sabiex nejnu li ċittadini jifmu iktar dwar uh, xiex qed nitkellmu hawnhekk x'in is-sitwazzjoni. Forsi uh, nikkonsidrawhom bħala stupidi biex ngħid hekk u uh, qed jinħoloq ħafna paniku ħafna biża f'dan ir-rigward. Għalhekk forsi l-Kummissjoni tara kif tista' taħdem mal istati membri sabiex ikun hemm iktar kampanji ta' informazzjoni marbuta mat-teknoloġija tal-GMOs li jimxu jitfit anka mal-diskussjonijiet li qed ikonna hawnhekk. Rajna anka fuq moħra, bħal tibdil fil-klima per eżempju, Nirrealizzaw anka kemm anka ġemma użuma importanti għandhom rol importanti u dan ir-rigward. Mistaqsija oħra minn ħadd Kif ser taċċerta illi aħna permess ta' din il-leġislazzjoni iktar tolleranti li l-koltivazzjoni u l-raġunijiet għalfej fej jista' jiġi permess jew le din il-koltivazzjoni bħal manka semma l-kollega tiegħi. Ser ikun il-pass li jmiss. Issa qed nitkellmu dwar il- kultivazzjoni fuq il-territorju, imma jekk issa l-istati membri ma jkunu rixridu importazzjoni tal dan il-tip ta' organizmi Hemm anke sitwazzjoni pereżempju bejn eh, l-Amerika ta' fuq u l-Amerika tisfel u l-GMOs. Kif se jkun hemm evalwazzjoni tas-sitwazzjoni anke tal-ispejjeż l agrikoli u kif ser tevalwaw anke żieda fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel pereżempju forsi dawn huma suġġetti xejn miftuħa wisq, però rajna anka prezzijiet fenomenali fejn jidħol anka l-alf tal-annimali pereżempju. Wir haben noch er zwei Wortmeldungen, dann ist die Rednerliste abgeschlossen. Mela fadal żewġ kellima. U nkonkludu l-lista tagħna. Eh, Sur President, Ma nistawx naqsmu id-dinja dawk li huma favur dawk li huma kontra l-użu tal-GMOs, nemmen li għanna bżon dibattitu realistiku. U ta' normativa trasparenti, ta' liġi trasparenti, għanna għanna l-possibilta illi najdu le, l-istati membri jgħidu le, u din hija possibilta li aħna nilqaw Iżdejna ħazmu eżempju għat passiv, jgħal l-istess ħagġa hawnhekk. Jekk stat membru ieħor jgħid iva, anki jekk dak il pajis jgħid lex se jkun impatt. Joħroġ biċċari li nabżon naraw l-istampa b'mod holistiku. Dan għalu anki l-Kommissarju. Iżda L-analiżi kultant tikkonċentra ruħa fuq aspett parzjali għaldastant hemm anki il-lat politiku. X'inhu ma l-iktar kwistjonijiet importanti għalina? X'inhu ma dawk is-setturi li l-iktar analizzaw fid-dettall? Aħna favur tal-proporzjonalità. min irid iktar GMOs u min jara iżjed ta' riskju fl-OGM irridu jaraw it-nej li huma il-pożizzjonijiet tagħhom f'din id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni i sa fejn ix-xjenza tista' tiddetermina l-interazzjonijiet illi jaf ikun hemm fin-natura, dawk kollha li huma possibbli permezz tad-dakkir, per eżempju, li jisir mill-naħal. Nafu illi lefsa, mandiex risposta għal dawn id-domandi, għadha ma tatomniex. Bekk jiena sur kummissarju nifhem l-aċċent għal approċċ bazat fuq ix-xjenza fejn jitlu riski. Jiena nixtieq risposta għal dan iżda naf illi meta jibda dibattitu il-fatt ma jibqax fatt iżda sir argumentazzjoni, ma nibqawx insemmu ċertu aspetti iżda il-fatt biss. Aħna jienu kol nixtieq li l-Unjoni Ewropea tuqgħod attenta lejn il-perspettiva globali dwar il-beħ u it-kabbir tal-GMOs. Din hija kwistjoni serja anki għalina. U hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha tuħu impen ikbar fil-rigward ta' dan il-problema. So, xlisi jazzi redna l-lista, għal jizzajt. Għawnek äh, ser äh, nikonkludi l-lista tal-kellima. Nibdew bis-sinjora McGuinness. Grazie ħafna, Sur President, skużani anka tal-li ma konċa hawnhekk fil-bidu tal prezentazzjoni però rajt il-istqarja tal komissjoni Jiena wasalt tard għaliex kont qed niddiskuti ma' grupp ta' bdiwa zaza u semmejna din il-kwissjoni tal-GMOs u dak li qed nittama millum il-qoddim li konna dibattitu ta' kwalità fiħdan l-Istati membri dwar teknoloġiji l-ġodda li jinkludi wkoll il-GMO. Għaliex uh, il-bdiewa, xjentisti, reċerkaturi jridu jibdew jiddiskutu jekk eh, stat membru jiddeċidi li jprojbixxi dan kollu jridu naraw x'ser jkunu l-implikazzjonijiet il-pajjiż tiegħek pereżempju l-Irlanda l-gvern tiegħi hemmhekk li ma rappreżentanix li li iddeċida li jastjeni. Aħna nafu li jimportaw. importaw ammonti kbar ta' soja u proteini li huma modifikati ġen li huma modifikati ġenetikament. Aħna ma nixtiequx li jkun hemm xi projbizzjoni sħiħa anka fuq kwistjonijiet li se jaffettwawna minħabba l-futur u fosta manka tibdil fil-klima nittama li millum il-qoddim ikon dibattitu aħjar u għal dawk li bħali għandhom Eh, approċ miftuħ għal din il-kwistjoni għet jisibu eh, ġlida kbira u il-Komissjoni donna għet titħaq jina unajt dan dan, pero il-kwistjoni jataħraq ħafna dawk li huma kontra bil-qawa kollha, dawk li huma favur irridu jersqu lejn xulxin jiddiskutu. Ġifieri ma nifukawx fuq l-ideoloġija ma fuq ir-realtà u raġuni għalfejn l-Unjoni Ewropea hija kontra t teknoloġija li adottat il-komplement tad-dinja jridu naraw jekk hijiex approċċ loġiku jew le. Ġifieri għax tlabt il-bdiewa żgħażagħ sabiex jaffrontaw dan kollu b'moħħ miftuħ u jiddiskutu U jekk is-soċjetà xorta waħda tibqa tħoss illi din it-teknoloġija ma tix tilqaw koll il-konsegwenzi għal futur Ovvjament hemm l-inkwiet fuq il-futur, fuq il-tibdil fil-klima, ovvjament din il-teknoloġija ma tfissirx li hija soluzzjoni ta' kollox għal soluzzjoni tal-ġuħ fid-dinja, però nixtieq li llum nagħmlu talba nagħmlu nrasqu din it-talba sabiex uh, ikun hemm iktar uh, approċċ miftuħ. Is-Sur Lize, grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju. Jiena provajt nżamm xejn lura, però dak li qalu uħut mill-kollegi tiegħi wasa nisa biex kun nixtieq li nikkummenta wkoll. Jekk nara anka direttiva u l-xogħol tal-Parlament, jiena minix fen ta' teknoloġija il-ħadra jiena favur regolamenti stretti u Naħseb illi dawn ir-regolamenti stretti diġà jeżistu. Naħseb illi għanna forsi dan huwa fis-sfond politiku, però ma kien hemm qabel u wara kien hemm daqstant ministri eh, tal-ambjent li ltaqgħu flimkien fl istorja kollha tal-Unjoni Ewropea l-esperienza politika tajt illi nkunu biskontenti b'dak li verament nistaw missu bdejna. Għarridu sistema tajba u il-ġimma l-oħra diskutajna u kol fuq il-cloning tal-annimali per eżempju. temi li dejjem jibqgħu importanti, però jiena naħseb illi anka l-istati membri li għandhom dubi kbar fuq dan tip ta' prodotti għandhom jiftħu l-aċċess għalihom. Naħseb irridu jagħmlu nagħmlu għaċċara illi mhuwiex obbligatorju, però jridu jippruvaw jersqu viċċin għalhekk irridu jiġu verament evalwati bir-reqqa l-argumenti għalfejn huma kontra ċertu ċertu aċċettazzjonijiet. Jiena m'għandi l-ebda problema hawnhekk meta naw eżempju uh, kontrarju għal xi proposta li titres għamna tal-Kommissjoni għaliex din dejjem tista' tiġi tirata, però fuq raġunijiet politiċi mhux dejjem ikun possibbli li qed jaħdem dan il-mod. Ovvjament jista' jkun hemm opinjonijiet differenti, jkun hemm ħafna evalwazzjonijiet. U uh, ix-xogħol li tkun validu għall istituzzjonijiet kollha. Jien naħseb li l-proposta hija waħda raġonevoli, hija prattika tirrispetta l-mandat politiku u irridu naraw daqsxejn se jkunu konsegwenzi issa naħseb li hemm proċeduri inni ser ikun hemm min iressa eh, tal-bit tiegħu ser isemma leħnu u naħseb illi ser niksbu iktar anka permessa din it-tip ta' proposta. Herr Kommissar, nochmal eine ganze Reihe von Fragen und äh, Għalek, sur kommissarju għandek serje oħra ta' mistoqsijiet, għandek u xi kommenti dwar din il-proposta. Il-proposta qed tisorprendina nisperaw li din mhux xi xejra ġdida biex kulħadd jerġa' lura f'pajjiżu jiddeċidi l-affarijiet għalih. Nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid, il-fatt li ma niskunux nisonsibu l-kaptu fuq livell Ewropew innaħslu jdejna, irridu naraw eżattament dawn l-implikazzjonijiet fuq is-suq intern, fuq il-frontieri, fuq is-suq tal-agrikoltura. no numru ta' interventi li anki kritikaw ehm, l-efsa wara l-żjara f'Parma, jina naħseb li ta' min noqodu ftit attendi, attenti ta' kif u għaliex qed nikkritikaw l-efsa. Għandek il-grupp ta' 21 eh, xjenzat rajna li huma autonomi għallu u ma stess li huma autonomi jina naħseb li ma nistawx ngħidu li dawn ma jaħdmux mod indipendenti. Ridu u koll niddeċidu li ridu naraw li l-efsa tagħmel studji oħra issa l-interazzjoni tal-GMOs mal-ambjent. Jina naħseb li li rridu narawwa kux qed tagħmel biżejjed xogħol efsa. Ma, ma nistawx ngħidu minn qabel li mhijiex indipendenti. Inkunu sejrin żball nistgħu ngħidu li ma joġbunix riżultati tal-efsa ma m'għandha xejn taqsam mal fatti kiex indipendenti jew le. Xaqt nagħmel dan il-punt għax is-Sinjura Sommer qed tgħid li l-Kummissjoni għanda eh, metkabbar il-reputazzjoni tajba taqqa EFSA imma bat huma l-istati membri li qed jattakkaw l-EFSA meta ma joġobhomx ma jdoqilhomx għal widnejhom. Għalhekk irridu noqogħdu ftit attenti fil-kritika tagħna. Issa nistiden is-sur Dalli l-Kummissarju biex eh, jirribatti. L-ewwel qed nirringrazzjak talli inti erġajt tajtni l-opportunità li nitkellem nixtieq nirringrazzjakom għal kummenti tagħkom l-ewwel nett Jina attent ħafna għal kummenti ta'kom irridu nanalizzawhom nispera li nkunu kol pożizzjoni li niddiskutu ħafna mill-punt li tqajma hawnhekk illum. Eh, Il-Kummissjoni qed taħsel idejhem ir-responsabiltajiet ta' meta wieħed jitkellem dawn id-deċiżjonijiet Jina rrit nerġa intenni li hija responsabilità tal-istati membri li qatt ma jridu jiffaċċjawa. Fil-Kunsill qatt l-istati membri ma approvaw jew jew qalu li huma favur jew kontra kull tip ta' deċiżjoni dwar il-GMOs. Dejjem ħarġu E, minar ħadu pożizzjoni u ħallow kollox fedej il-kummissjoni. għalhekk ma nistgħux ngħidu li komissjoni taħsel li deja ma rridu nammittu l-fat u naraw minnu responsabli ta' xiex. Aħna nafu xinu ma relatajt fċertu stati membri u ma stajniex namlu template ta' da jena nsemmi pajjiż li jena naftajjeb, pajjiż ta' 220 metru kwadru Ġifiri, x'sejkun, e, eh, x'sejkunu l-effetti eh, irridu naraw u kol xinu ma l-pozizjoni tal-industri meta għanna dan l-ammonti ta' organic farming. U rridu no, nkunu sensittivi għal dawn l-affarijiet li qegħdin noħol nsemmu hawnhekk mhux biss kwistjoni tas-suq Irridu natu l-istati membri l-kompetenza biex jiddeċidu ma x'qed jiġri fuq it-territorju tagħhom. Qed nitkellmu fuq il-kultivazzjoni, ġifieri qed nibni xi bini. Jekk ngħid pereżempju rrid nibni shopping mall, għandi template ta' kif irrid ta' kif tista jista' jinbena, imma ma nistax nibnija kullimkien għax kull stat membru jiddeċidi irriġ dan il-shopping mall jew le Għalek, ejja inħarsu għawnek l-affarijiet kolla li għandhom xjaqsmu mal-kwissjoni tal-GMOs, iġifiri id-dritt li rridu natu li l-stati membri biex jiddeċidu ikollom xil gmos jew le. Dan huwa l-punt li jina nisħaf fuqu. Biex nirrispondi, Sinjora Ajuso. il-Kummissjoni se tagħmel deċiżjoni għandhom x'jaqsmu mal-awtorizzazzjonijiet. Mhux se jkun hemm opt-outs fuq it-trading. Ġifieri, il-kommerċjalizzazzjoni tal-GMOs se tibqa' miftuħa f'suq ħieles. Pajjiż li qed ikabbar il-GMOs jista' ibih lejn kull stat li jixtiequ naqbel ma' Sinjura Grostet meta qalet li aħna l-Ewropa ma nistawx tkun maluqa ġo xi bużieqa. Jiena naħseb dawn l-aħħar xhur li li nagħmel dan ix-xogħol illi ngħid dan l-affarijiet u anke f'dan il-kumitat li jiena mhux se nkun responsabbli li nitfaw l-Ewropa lura inkwantu għall-innovazzjoni. Għax tkun kontrarju għall-interess ta' ċittadin. Għalek irridu naħdmu għall-innovazzjoni ma rridu nkunu u koll nafu se jkunu riski ta' l-aġir tagħna u għalek irridu nsaħħu il-proċess tar li it-tuna stampa iktar ċara tar riski. Għalek jiena fl-interventi tiegħi dejjem nirrepeti u ngħid li rritu konna innovazzjoni responsabbli innovazzjoni kif smajna unek li turina xinu se jkunu l-benefiċċji għal-popolazzjoni għax billi ninnovaw biex nkunu nnovu dajna biex forsi eh, minn ikon iktar profitti u nieħdu il-premju Nobel miex it-tip ta' innovazzjoni nixtieq nara jien jiena nixtieq nara xi ħaġa li l-innovazzjoni tkun għal vantaġġ tan-nies tal-bnedmin F'dak li qed nitkellem ngħidu llum hemm ħafna possibiltajiet anki kif qalet is-Sinjura McGuinness li l-potenzjal hemm qiegħed. Imma wieħed irid jabbinaħ mar-riski jiena mandi lebda inklinazzjoni ideoloġika favur jo kontra l-GMOs imma naħseb li jien għandi responsabilta li nara l-affarijiet u l-effetti fuq medda twila ta' żmien l-effetti ta' deċizjoni li ħan jihdu l-lum jew f'da zminijiet. Għal darboħra semmejna l-inċertezza legali. Għedin namlu issa u għalek jena għat ninsisti biex ikonna l-proċess ta' deċizjoni huwa li ikonna bażi legali dak li qed jagħmlu l-istati membri, ġifiri għal opt-out mill-istati membri. U jiena nkun qed nappoġġja l-istati membri flimkien ma l-Istati Uniti ma WHO Um, u sakemm naħsbu li l-affarijiet li qed nagħmlu jkunu l-affarijiet it-tajbin. x'kien hemm min saqsa dwar l-opt-out fuq eh, riski ambientali jew kella għal raġuni ta' saħħa. Tiċa spjegajt dawn ikunu sa evalwati mill-lefsa. Qabel tinħareġ l-awtorizzazzjoni dan il-proċess jinbeda wara li jkun hemm awtorizzazzjoni għalhekk ma nistgħux ikonna opt-out bbażata fuq deċiżjoni pożittiva li tikkontradixxi deċiżjoni pozittiva li tkun aġinant EFSA imma qed nagħtu ħafna raġunijiet li l-istati membri jistgħu jużaw għall optaw tagħhom. Umba dejjem il-proċess ta' salvagwardja u kol li jistaw jużaw. Imma kif għal Peter Lise, il-proċess huwa li aħna l-safeguard l neżaminawa, nerġaw insaqsu l-efsa biex naraw verament kemx riski tas saħħa jew l-ambjent u jekk l-efsa terġa' tirrifjuta fis-sens li tgħid m'hemm l-ebda problema ambjentali jew ta' saħħa, mela l-istat membru ikollu jirtira il-salvagwardja jew inkella ikollu jmur il-qorti jew jittieħed il-qorti. Ċifri hawnhekk mhux qegħdin innaqru l-drittijiet tal-istati membri jew kella qegħdin nofru sfida għad-deċizjoni id-deċizjonijiet dwar l-ambjent jew ta' saħħa. Għal dak li għandna llum qed inżidu proċess iktar sempliċi li jistgħu jużaw biex jgħidu le. Jiena kol Eh, ma naqbilx eh, li niddiskutu affarijiet li sejġu diskussi u eh, jiddeċidu jiġu deċiżi għada l-istess namel jiena. il-fat li joħorġu ġifiri fuq il-gazzetti qabel jiġu deċiżi jew diskussi. Issa, nerġgħu lura għal GMOs u l-innovazzjoni b'mod ġenerali. Eddin, ikonna l-istess riski fuq l-istess fuq l-istess linji ta' innovazzjoni jiena tal-fema li din l-informazzjoni għal konsumaturi ma tantx nizlet u marret fej kella tmur, ħat jatta dawn huma l-istati membri, l-membri tal-parlament, il-kummissjoni, l-industrija, il-medja, kulħadd baqa lura u dan ħoloq vacuum li intela biss mill lajdut um, negattivi li jġib il paniku Jina, nemmen li dan għanna insowuħ permezz nużaw il-fatti u mhux bil-propaganda favur il-GMOs, jien din tal-aħħar ma tinteressani xejn hemm bżonn li konna l-fatti, il xjentisti Hemm bżonn li nisimgħu wkoll l-NGOs jitkellmuna dwar ir-riski. Naraw il-fatti kollha flimkien sabiex bil-moħħ ta' nies intelligenti nieħdu deċiżjonijiet intelligenti. Dan huwa id-dibattitu razzjonali li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 Eh, grazzi ħafna ta' diskussjoni. Forsi eh, tixtieq terġa' tattendi hawnhekk ma qabel l-aħħar tas-sena sabiex ikun hemm l-eżaminazzjoni, diskussjoni fuq dan il-proposta, eh, forsi anke titjib. Se jidħol l-analiżi tal-GMOs, grazzi ħafna. Għada fid-disa nibdew bil-votazzjonijiet jekk joġobkom ejjew fil-ħin.